Right, good afternoon, everybody. I know it's always a bit of a rush to get back here. Um, I'm very... Dwar nofsinari tajab, senjuri. Għanna maħna l-Komissarju Almunja u l-Komissarju Barnier għal dan ismiħ publiku. Nilqaw koll il-kelima oħrajn. Permenza dan ismiħ il-Parlament jishtiq jikkontribwixxi għad-dibattitu ta' revizjoni tal-qafas u għal miżuri tal-state AIDS u għal żmien ta' kriżi krizi kriżi li għadha d-dejja u fl-istess ħin ikkontribwixxu bidejat fir rigward tal-istrateġija ta' ħruġ minn l-iskemi li ġew adottati sa mill-2008 li hija bbażata fuq erba' komunikati tal-Kummissjoni biex inkunu nistgħu nappoġġjaw il-settur finanzjarju waqt il-kriżi. Bħala follow-up għal dan ismi, il-membri jistaw jiprezentaw emendi fuq dan is-suġġett fuq ir-rapport tal-politika tal-kompetizzjoni tal-2009 qed tiġi preparat minn Derkera Pink u sar nibdu titlu tal-dan għal Review of State Aid Temporary Rules bħala uh, eh, as a response to the crisis data ta' skadenza għal dawn l-emendi hija waħda qasira u ser tkun is-7 ta' Ottubru fil-5 ta' wara nofsinhar. Se jkun hemm żewġ smieħ l-ewwel waħda mal-kummissarji dwar l-evalwazzjoni tar-regoli u mbagħad it-tieni panel se jkun qed jifoka fuq il-market players u l-evalwazzjoni ta' l-esperti fuq l-ewwel panel, kull kummissarju ser jkollu 10 minuti, jiena ser jkun stretta ħafna, u mbagħad ser ikun hemm domandi min-naħa tal-membri. Fit-tieni panel kull kelliem ser jingħata ħames minuti bħala eh, rimarki taftu u mbagħad ser jkun hemm domandi u risposti. Nixtieq nfakkarkom il dawk li xi imdorrin jitkellmu fil-Parlament aħna għandna interpretazzjoni simultanja għal daqstant ma tkomx għalfej toqogħdu taġlu wis għaliex ikun kollu inutli għaliex xorta waħda ser inwaqqafkom. CVs tal kelimat għallum eh, ġew imqasma lilkom u biex tkunu tafu dan ismiħ qed jiġi web streamed u allura u disponibbli għal nies li qegħdin jarawna minn postijiet oħrajn uh, live. Dak kollox minna ħatijaj ser naddi il-kelma lill-Kummissarju Almunja għal 10 minuti. Thank you very much, uh, Chairwoman. Well, if I uh, take uh, 12 minutes, I hope uh, you... Grazzi. Jekk indum 12 minuta nispera li tkun ġeneruża miegħi minħabba il flesk kbar li valuti involuti fl-għajnuniet għall-istat f'dawn l-aħħar sentej u nofs. Għandha stanz nixtieq nikkomunikalkom f'dawn it-12 minuta bil-permess tiegħek, Sinjora President. Nixtieq ngħidilkom eżattament uh, uh, x'għamilna u f'dan il-perjodu fuq l-għajnuniet tas settur finanzjarju u kol wara il- non-financial sector aid. Fir ta' settur finanzjarju għal l-ewel darba aħna sa minn ottubru tal-2008 ġifiri wara għal l-kwistjon tal-Lehman Brothers artiklu 173 b il-bazi legali għal nuna eccezjonali biex tiġi ntużata f'każijiet eccezjonali biss dawn il-bazi, din il-bazi legali ġiet intużata għall ewwel darba fl-Unjoni Ewropea kollha fl-istess ħin u Din il-bazi legali kienet hemm f'bosta artikli varji sa mill-bidunet ta' Trattat ta' Ruma u ġiet intużata għaliex il-kriżi kienet qed teddet is-sistema finanzjarja kollha, aħna konna qed niffaċċjaw riskju sistematiku kbir ħafna u dan jista' jagħmel impatt serju, seta jagħmel impatt serju fil-ekonomija kif fil-fatt għamel u il-Kummissjoni allura żviluppat dawn il-possibilitajiet eċċezzjonali ta' din il-bażi legali ippreżentat erba' komunikati u f'Ottubru tal-2008 il-komunikat tal-Banek provda kondizzjonijiet għal level playing field mm, F'Diċembru tal-2008 aħna adottajna it-tieni komunikat ta' biex bekk nkun nistgħu nistabilixxu l-kundizzjonijiet li jippermettulna li nillimitaw l-għajnuna kompatibbli għal minimu neċessarju u biex noffru ukoll eh, għajnuniet kontra distruzzjoni u kompetizzjoni. Fl-2009 dottajna l-komunikat ta' wara u f'Lulju tal-2009 aħna kienem il-restructuring communication fu uh, il-restructuring measures fis settur finanzjarju. Xridna niksbu dan kollu b'dan il-pakket ta' għafas eccezzjonali Ovvjament stabilità finanzjarja kienet ta' importanza kbira u koll level playing field biex navitaw kemm jista' jkun ir-riskju ta' frammentazzjoni tas-suq intern tagħna u wkoll ir-riskju ta' dan il-frammentazzjoni fejn il-gvernijiet nazzjonali u l-awtoritajiet nazzjonali kienu qegħdin jużaw ammonti kbar ħafna ta' flus nazzjonali U koll it-tielet punt kien li aħna ridna ristrutturazzjoni tal-istituzzjonijiet li jirċievu l-appoċ pubbliku għaliex aħna ridna dan fuq uh, medda medja u twila ta' żmien uh, li jkoll eventualment ikollna sistema bankarja kompetittiva. Dawn il-possibilitajiet kollha il-gvernijiet li talbu għal ammont tajnuna partikolari sa mill-bidunet ottubru tal-2008 sa awissu tal-2010 l-ammont kien ta' 4 triljuni punt 69 eh, eh, dan u ekwivalenti għal 39 tal-GDP madwar kważi 30% tal-garanzija tal-istat 4.45% bil-pledges ta' capital injection għal il-flejes pubbliċi u ammonti baxxi ħafna għal skemi ta' likwidità. Iżda dawn il-fondi ma ġewx intużati kollha sa minn Ottubru tal-2008 għal wissu tal 2009 ġew intużati inqas eh, flejes li huma ekwivalenti skont l-aħħar figuri ta' 17% tal-GDP u għal daqstant nofs l-ammont tal-flus li ġew mitluba fl-iskemi nazzjonali. Kien 15 skema rikapitalizzazzjoni disa minnhom għadhom qegħdin jintużaw u issa daqtir ikun hemm 8 għaliex il-Finlandja qalet li ser twaqqaf e, din l-iskema sal din ix-xahar u mbagħad kien hemm żewġ impaired asset schemes, żewġ stati membri l-Ġermanja u l-Irlanda u t-nejn li huma e, dawn skadew sitt skemi li ikopru il-likwidità tal-banek ħamsa minnhom għadhom hemm f'posthom u 21 eh, guarantee schemes 12 eh, minnom ġew aġġornati, rinnovati sa l-31 ta' Diċembru tal-2010 u ukoll probablement ħafna minn dawk l-iskemi tal-istati membri ser jiġu imġedda eh, sa l-2011. Iżda fl-istess ħin waqt li aħna konna qegħdin analizzaw u analizzaw l-iskemi nazzjonali, Aħna konna nikkonsidraw in deċiżjonijiet individwali 44 deċiżjoni tar Rescue Aid fuq każijiet individwali eh, tieħdu sissa 27 minnhom ġew finalizzati b'deċiżjoni finali. 23 eh, minn dawn is-27 deċiżjoni, deċiżjoni kienet pożittiva, Fi tlet każijiet id-deċiżjoni kienet pożittiva uh, wara likwidazzjoni tal-istituzzjoni f'każ wieħed f'każ ta' eh, Banko Portugiż, Banko Privato Portugex, id-deċiżjoni kienet negattiva eh, u kien hemm ukoll għajnuna l-kupru, ġifieri kien hemm 27 każ li irċivew deċiżjoni finali u 17 il-każ għadhom għadhom pendenti. Issa għana l-lura u d-diemna 27 kas ta' individual restructuring plans. Il-programmi, il-problemi pendenti u ġifiri dawk li għadnet u huma il-kas ta' l-Irlanda, mux se nidħol fil-dettal ta' fuxini situazzjoni, il-kas tal-Greċja, il-program tal-EU IMF għal-Greċja, li ġi adottat ftit xhur ilu hemm ukoll dispożizzjoni għal eh, fond ta' stabilità għal ammont ta' 10 biljun euro li hija konnessa direttament mal-possibilitajiet biex nejnu lil banek jekk ikun hemm bżonn. Għanna l-problema tal-Germania, l-Landens Banken, li għadna għedin analizzaw tlet kazijiet tal Banken, u f'żewġ minn dawn it-tlet każijiet aħna qegħdin niffaċċjaw negozjati diffiċli ħafna u rridu nadottaw deċiżjoni finali fuq ir-ristrutturazzjoni ta' dawn il-banek u koll għandna mm, bank bir l-Hyper Real Estate li trasferixxat assi ta' 173 biljun euro. Aħna nistaw niffaċaw fil-futur xi każijiet oħrajn li għandhom xaqsmu ma' istituzzjonijiet finanzjari u li għandhom bżonn għal public capital injections warra r-riżultati tal eh, test futuri għanna ħafna iktar xogħol allura x'nagħmlu. L-innovazzjoni tal-pakkett finanzjarju aħna permezzjaw qed nassessjaw u naraw kif nadottaw wieħed minn dawn l-erba' komunikati li ġa semmejt qabel restructuring communication li jekk li ser jiskadi sa tmiem ta' din is-sena jekk ma jiġix imġeddet u aħna għandna bżonn restructuring communication b'kondizzjonijiet eċċezzjonali uh, għal istituzzjonijiet finanzjari fl-2011, iżda mhux bl-istess kondizzjonijiet li għandna bħalissa, għandna bżonn gradwalment nsaħħu il kondizjonijiet u nixtiequ is-sena d-dieħla nitolbu għal viabilità individwali għal kull istituzzjoni li tirċievi l-fondi pubbliċi aħna ser nistabilixxu ceiling u però din kużenzi li bqaddejja u bdiet f'Lulju ta' din is-sena bl-adattazzjoni tal-Guarantee Scheme il-pricing u l-kondizjonijiet u issa ser insaħu u unafsu l-kondizjonijiet u koll għall-istituzzjonijiet finanzjari fl-istessin jena tlaf li servizzi tijaj biex jibdew jadmu fuq l-linji gwida ta' ristrutturazzjoni għal situazzjoni normali ta' sistema finanzjarja u irridu dawn il-linji gwida l-istituzzjonijiet finanzjarji li jitpoġaw ah, jibdaw jaħdmu sa mill-ewwel ta' Jannar tal-2012. Fil-rigward ta' partijiet differenti tal-ekonomija tagħna kif tafu aħna dottajna dan il-qafas f'Ottubru tal-2008 u dan il-qafas temporanju jinkludi miżuri eh, għajnuna ta' u sussidji limitati u koll loans differenti u fir tal-rich capital u assikurazzjonijiet. Fir-rigward ta' dan il-qafas eh, temporanju, aħna għattorizzajna 81 skema 23 għal dawn il-500.000 euro niet mux kondizjonali għal kumpaniji, 15 il-skema ta' garantija fi 13 il-mistat membru, 8 subsidies loan schemes, 5 skemi li offru tnaqqis fil-loans, eh, fil-interest loans għal kumpaniji jinvestu fil-prodotti favur l-ambjent, 5 risk capital schemes, 13 il-export credit scheme. Sa minn ottubru tal-2008 eh, u april 2008 Aħna għanna skemi autorizzati li jitolbu li kunem talba ta' 185 biljun euro li ġejjem l-istati membri. Iżda ħna rċevejna informazzjoni biss ta' uh, eh, 21 biljun euro minn dawn il-185 biljun. Dan kellu jaqaf fil-31 ta' Diċembru fil-laħar ta' din is-sena, però aħna għandna mhux f'pożizzjoni li sempliċement neliminaw dan il-qafas temporanju e, fl-istrumenti kollha, l-possibilitajiet kollha, jiena naħseb u proponejt dan lill-Istati membri li il-500.000 euro għandhom jisparixxu, l-possibilità ta' 500.000 euro għandhom jisparixxu jisparixxu fil-biżda din is-sena, hemm xi kwistjonijiet li se jiġu estiżi sal-2011 f'kondizzjonijiet iktar stretti eh, sussidji u garantis eh, eh, garantiti anka jkun hemm ukoll forsi sussidji l lawn sussidjati għal prodotti favur l-ambjent anka jekk mhux tista' istati dawn il-possibilitajiet Kolla, anke jekk il-kondizzjonijiet mhumiex differenti ħafna minn dawk li hemm taħt l-Environmental State Aid Guidelines u jiena naħseb ser nikkonkludi, Signor President, jiena nishtiq nidrikom li nishtiq nirċievi reazzjoni tagħkom qabel ma nadotta d-deċiżjoni u nittrasformaw Eh, fis state aid guidelines, risk capital conditions, ċertu tibdiliet ukoll u kol il-kwistjoni tal-export credit insurance. Iġifiri, nafu li ħafna flus minn eh, ta' dawk il-persuni li ħassu taxxa ġew intużati eh, biex ikun hemm iktar garanzija fis-settur pubbliku flers pubbliċi ġew intużati fis-settur finanzjarju tal-ekonomija tagħna anke jekk 21 biljun euro eh, dawn il-kwistjonijiet eċċezzjonali mihomx ftit flus, aħna għadna ma ħlisniex minn din il-problema da stant irridu nagħmlu phasing out u mhux li nwaffqu immedjatament il-programmi kollha aħna irridu nevitaw meta nkunu qed nagħmlu autorizzazzjoni tal-iskemi jew nagħmlu l-implementazzjoni, ir-riskju ta' dan l-effort pubbliku kbir mhux biss biex eh, sostnu eh, setturi non kompetittivi, iżda wkoll biex nevita frammentazzjoni tas suq intern tagħna u biex nipproteġu kemm jista' jkun il-level playing field U wkoll permezz ta' hekk għanna ser ikonna il-kompetitività, id-dinamizmu tagħna u wkoll fl-istess ħin is-sitwazzjoni diffiċli tal-finanzi pubbliċi tal-Istati Membri tagħna. Grazzi. Grazzi Kommissarju. Naddu mill-ewwel għal Kommissarju Barnier, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President, l-odwa tajba lilkom il-kol u grazzi ta' din l-istedina. Grazzi u kol tal-li li lili, anke l-kollega Almonja, ressaqtu fil-fat eh, mistoqsijiet faqtum u nispruvaw issa nirrispondu bl-aħjar mod possibli. Għalfejn il-mistoqsijiet ma tajbin? L-ewwel net irridu nitalmu minn dak li seħ fl-aħħar sentejn u x-xogħol ta' analiżi ta' din il-Kummissjoni, Sinjura President, Dak kollu li jiġri fil-Komitat għal-Kriżi huwa importanti ħafna. U koll huwa żmien opportun li dan il-ħin hemm tentazzjoni paradossali dik li nibqgħu nagħmlu l-affarijiet kif dejjem minnihom isu ma ġara xejn. Mbagħad hemm il-kwistjoni li tkellem dwaru il-kollega Almunja f'reġim eċezzjonali illi jistgħu jispiċċaw ħaġa permanenti. Ewenet, xini s-situazzjoni tassu illum, mbagħad irridu naraw jekk il-miżuri adottati riċentement kienu utli jew le, u xirdu namlu issa, xibdejna namlu issa sabiex ma jkunx hemm intervent ieħor li jiswa ħafna l-flus u li ħalsu għalih l-Istati Membri. Kif qal il-Kummissarju għall-munja? ninsabu f'di situazzjoni ta' kriżi għal dak x'naqsam lajnuna l-istat u nistgħu nitkellmu fuq il-passat, ovvjament hemm elementi li jġaluna nkunu ottimisti. Naraw li tkabbira ġaqabat u ċertu s-swiq finanzjarji reġaw qed jaħdmu kif suppost istituti finanzjarji varji għal darba oħra edin ehm, jirreġistraw riżultati pozittivi. Stantem l-impressjoni li nistaw issa nimxu l-qoddim, eh, namlu ta' berruħna illi maġara xejn unkomplu biex xogħol normali. Ma jina nishtin kun kemm xejn pragmatiku. Għatem djufija fis-suq u fuq ċertu speċifiċi pal dak tal-materja prima, per eżempju, fejn għatanna spekulazzjoni tal-mistħija il-materja eh, prima fil-bidja, per eżempju. U għanna zona euro li għada konvalescenti taħt ħafna aspetti. Umbat għanna u kol mizuri fl-Irlanda, per eżempju, illi u ma senjali li il-kupru totali għadu ma seħx, xumma tam il-konsekwenzi ekonomiċi, soċjali u għat, għat li zid bi tlet punti fl-Unjoni kollha. Ma nistawx fl-opinjoni tiegħi noħorġu minn din il-kriżi hekk kif tħadna. Is-sitwazzjoni għada waħda sensittiva ħafna u rridu ntemmu darba l dejjem inqas ta' trasparenza għal dak nuxaqsam il-valutazzjoni ħażina tar riskju għandna bżonn regolamenti b'saħħithom sabiex għada pitada ma jkonniex kriżiet oħrajn. Dan kien l-ewwel punt tiegħi. Issa t-tieni punt. Naħseb li nistgħu ngħidu li l-Unjoni Ewropea adottat miżuri eċċezzjonali eh, f'waqthom sabiex nevitaw kriżi akbar u sabiex noħolqu Eh, sentiment politiku qawwi. Kelli l-okkazjoni nixed dan reċentement meta tajna l-impressjoni illi l-Ewropa ipproteġiet iċ-ċittadini mill-kriżi. U d-dim din il-kriżi intqal aħjar inkunu maquda b'dawn il-miżuri u ma nkunux mifruda u konna pożizzjoni waħda fi klim fuq il-pjan ekonomika u finanzjarju dan evita li konna krizi sistemika tas settur finanzjarju Ewropew, anka jekk ir-regoli Ewropew fil-passat qabel il-krizi waslu sabiex nadottaw riski bla rezan, kif ġara per eżempju fl istati Uniti anka fis-settur tal-bini fl-Amerika rajna ċaqli inkredibbli ma l-awtoritajiet ta' viġilanza mevitawx il zita ta' riski mbagħad eh, li waslu għal-kriżi. Miżuri adottati bekk waslu sabiex ikun hemm risposti neċessarji u sabiex nevitaw effetti ta' settur li jaffetwa lil ieħor. Din hija analiżi objettiva fl-opinjoni tiegħi, però s-sirdu nħarsu lejn il-ġejjin, irdu nuru lill ewropej illi l-Ewropa taġixxi biex toħloq prevenzjoni wkoll mhux taġixxi f'mument ta' kriżi u nevitaw li storja par din tirrepeti ruħa u qed ngħidu dan anka għaliex finanzi pubbliċi mhux se jkunu jistgħu jiffaċċjaw kriżi oħra ta' din id-dimensjoni. U waqqas l-opinjoni pubblika ma tiflaħ kriżi oħra għal daqstant. tkellem fuq tret punt issa b'riforma dettaljata tas-sistema finanzjarja biss nistaw nevitaw interventi kbar ħata tal-istati membri. U għal daqstant kifat fit-13 ta' jannar mannix namlu ta' birruħna il-qed riformi għalix il-krizi Eh, kienet għaw realment, ma kienem xej fit-tizju fija, u xtaħt nitkellem fuq il-punti prinċipali ta' din il-riforma u li fuqom edha taħdem bissi il-Kommissjoni sabiex nevitaw illi l-Europa issib fl-istess situazzjoni. L-ewwel net, ir-riforma tal-sistema ta' viġilanza fl-Ewropa sabiex din tkun aktar effettiva. Nirrepeti, il-kontribut ta'kom għal pakket ta' sorveljanza kien importanti għall aħħar sabiex nanticipaw u nevitaw nuqqasijiet fil-istrumenti fil eh, transnazjonali. Il-Parlament kellu rwol importanti fil-proċess. L-istrumenti ġodda se jkollhom mezzi effettivi sabiex jintervjennu fuq is-suq. Kif ipproponejna, per eżempju, fuq il-regolament fuq il-short selling. Il-possibilità tal-artiklu 6 tal-ezma jirrapprezenta punt importanti ħafna ta' xol ta'kom u riforma tal-vigilanza tfija żewġ aspetti li xtaqt nitkellem dwarhom. Vigilanza ħjar tal-banek, mod partikolari l-banek il-kbar u analizi tal-riski sistemiċi Mżon noqdu attenti għal dak li il-rakkomandazzjoni tal-bord għal riskju sistemiku jiġu eh, segwiti mhux ignorati. Flekofin tal-ġimgħa kien preżenti anke l-President tagħkom u fakkart illi l-Kumitat Amerikan għal riskju sistemiku iltaqa l-ewwel darba propju nhar il-ġimgħa Eġifiri, bazzikament qed naħdmu bl-istess mod pal-Amerikani fl-istess ħin, xifti ġemad biz differenti. Din tal-vigilanza hija kondizjoni essenzjali ma miex biżejjed sabiex is-sistema finanzjarja eh, terġa' tiġi fuq saqajja. Kenna nagħmlu dan iva ma dan waħdu mhux biżejjed. It-tieni punt il-punt tal-kapitalizzazzjoni ġusta ta' din is-sistema finanzjarja. Din hija t-tieni kondizzjoni hawnhekk illi qed navanzaw ma tam qabla ma bazil tlieta fuq eh, eh, kondizjoni propji jiena nixtieq li fil-bidu tas sena diħla nsibnu f'nej ftehim ħajkun hemm ħafna okkażjonijiet nitkellmu dwar dan anka dan votazzjoni fuq ir-rapport eh, Otmar Karas fuq rekwiżiti tal-kapitali numru 4. Mm, xtaqt infaħħar anka xogħol ta' rapporter, xogħol siwi l-ftim ta' bazil jgħid li għandu kien hemm tranzizzjoni bla problemi u m'għandux ikun hemm piżiet fuq sistemi finanzjarja u fuq l-ekonomija. Aħna qed insegwu mill-qrib ħafna il-valutazzjoni tal-impatt tal-settur makro u mikroekonomiku kellna wkoll li konsidraw speċifiċċatajiet Ewropej illi ħan inkludu wkoll. Intiret kondizjoni għal din ir-riforma l-stress tests regolari għal-banek fuq il-banek, programmi ta' valutazzjoni tal-kapital ta' vigilanza tal-banek. Dawn stress tests ġew ehm, ħarġu fil-bera huma pubbliċi, huma strumenti li ħafna. L-eżerċizzju ta' sajf li għadda kien effettiv, kien aktar trasparenti, u saru kol fuq skala u jisab kooperazzjoni eccellenti mal-ECB u s supervizuri nazzjonali. Għal daqstant l-istess eżerċizzju ħan repetuħ, raba kondizjoni fl-istrumenti ta' ġestjoni tal-krizi għal dawn eh, l-istituti se kunem bżon l-istrumenti meħtieġa. il komissjoni f'Ottubru ħat prezenta prezentazzjoni globali u xtaqt infakkarkom għall informazzjoni ta' ċertu prinċipji li ħassibu f'din il-komunikazzjoni. Il-qafas għandu jiżgura illi Kif issuġġerixxa l-Sur Ferreira għandu kien prevenzjoni tal-kriżi għanna nipreparaw aħjar sabiex meċu dawn il-kriżijiet u għanna jkonna l-istrumenti meħtieġa sabiex nintervjenu. Fil-fatt naħseb li l-intervent għandu jgħina li nejnu l-banek f'diffikultà u dan isir eh, mala kemm jista' jkun kan ta' depositi jimxie f'din id-direzzjoni. U kol emżon illi emżon innaqsu riskju morali. Il-partijiet kollha konċernati anke l-azzjonisti u anke l-kredituri għandhom jiġu mistiedna li jikontribwixxu meta ikun hemm bżonn u għal daqstant huwa meħtieġ illi l-banek jikontribwixxu. Għal daqstant dan il-pakket issibu wkoll kontribut minn għada l-banek sabiex mm, il-kontribwenti ma jkunux fuq id-dimnet u kol sabiex fazi bikrija jkun hemm l-istrumenti sabiex naġġixxu l-ħames punt. Il-qafas Ewropew għandu jippermetti li immexxu aħjar il-kriżijiet tal-banek is-soltu eh, dan eh, seħ f'ħafna pajjiżi. Nofs il-banek jagħmlu parti minn gruppi ieħor preżenti f'pajjiż ieħor fl-Ewropa għal daqsant irridu nsibu firxa ħjar ta' spejjeż u nsibu anke l-attività essenzjali. Id-drittijiet għandna niddefinixxuhom ċari, drittijiet ta' kulħadd hawnhekk qed nitkellem. Għal daqstant, it-tema ċentrali f'dik kwistjoni ta' kriżijiet fil-banek u anka naraw li diskussjonijiet mixin il anke jekk għad mannix unanimita fil-prezent, pero sissa mixin mod kostruttiv dan il-Konsil tal-Ministri tal-Finanzi il xogħol simi simi wettaq mill-kollega Almonja wassal sabiex nevitaw l-ar effetti tal-kriżi. Evitajna jkun hemm distorzjoniet fil-kompetizzjoni u banek differenti ġew strutturati mill-ġdid fid-dettall naf li dan se jiżgura li l-ħruġ minn dispożizzjoni eh, jisir skont ir-ritmu ideali sabiex niproteġu l-kontribwenti jemżon nifmu ħaġa, għanna bżon il-prevenzjoni. Għax il-prevenzjoni tiswa għanqas mill-kura u ġala darba jkonna diffikultajiet irridu nkunu ċari fuq il-kuri u r-rimedji li ħan imponu. Il-likwidazzjoni tal-banek u kol ħaġa importanti, sinjuri, suq finanzjarju b'saħħtu, suq fejn mhux biss il-banek ma jkollhom bżonn għajnuna mill-istat imma fejn l ma tkunx iktar meħtieġa lejn dan nixtiequ nimxu il-koll flimkien magħkom, grazzi. Thank you very much. Grazzi mħafna, nistaw naddu issa sal dibattitu edin kemm xejn tard, uġa għandi lista twila ħafna ta' kellima. itkellem minnu fuq il-lista, Garcia Margallo, Lamberts, Borgezio, Sofindveld, Goulard, Sanchez Presedo, Ramon Tramoza u Wolf Klintz. Jekk hawn xi kollegi oħrajn nixtiequ staqsu xi mistoqsijiet jekk ġobkom u l dejkom issa. Jider il dan mux il klas ħanala il listawnek hawnhekk. Is-Sur Zimon ukoll jixtieq jitkellem. Nala il listawnek hawnhekk jekk Er, zommu l-mistoqsijiet limitati għal-minuta u għajdu lil min qed tistaqsu l-mistoqsija. Se nipprova niħu gruppi ta' tlieta l-ewwel imbagħad ikolli risposti. Jose jogħġbok. Eh, voy a consumir un minuto en preguntas. Grazie, President President, għani provan nżomm għal-minuta li għandi allokata. Is-semma u l-prinċipju ta' stabilità finanzjarja, nifitaw distorzjoni, distorzjoni tal-banek għaliex il-Kommissarju tagħna iċ-ċifri imma ma milx ġudizzju kwalitattiv tas-sistema għall intermedjar ħaġa importanti. Mhumiex biss ir-riżultati tal-banek li huma importanti. għaw il-kreditu u jasal jew le fl-ekonomija reali, intraprizi u familji. Dan il-kreditu qed jiċċirkola jew le jekk li għalfejn fuq ristrutturazzjoni l-Komissarju Almonja għalli sejtaw għal l qafas temporanju u jsegwi prinċipji u regoli kemm xejn differenti. Għal daqstant, xiridu nibdlu, xmaħadimx, il-żewġ kommissarji qed naħdmu flimkien dan il-qafas temporanju eh, f'każ ta' kriżi qed jaħdmu b'mod separat il-kalendarju tal-Kommissjoni. fil blopin opinjoni qed eh, jesperjenza dewmin et niprev et nbassru li jkun hemm komunikazzjoni f'Ottubru. Proposta leġislattiva fir-rebbija naħseb dan ġej tard wisq. E, manka dokument tal-Fond Monetarju Internazzjonali wkoll. Fuq il-ħruġ mill-kriżi ġifieri tmim tal ajnuna temporanja, meta se noħorġu minn situazzjoni ta' ekonomija ta' gwerra għal ekonomija ta' paċi. Grazzi. Filip. Uh, thank you, Chair. Grazzi, President. Ħanetkellem bil-Franċiż. Il-Kummissarju Almunja, inti tkellimt dwar lajnuna mill-Istat u din hija kwistjoni li dejjem nittrattaw. Il-Bank Ċentrali Ewropew qed jieħu numru ta' miżuri u mhux biss l-Istati membri. U ħafna drabin, niġu mistoqsija Sakemm? kemm Salima punt l-lajnuna mill-Bank Ċentrali Ewropew tkun meqjusa bħala distorzjoni tal- tal-kondizjoniet indaq. Settini punt. Xinajdu dwar il-personal tijak? Dġa għamlu evalwazzjoni sur barnier tal-spejjes netti għall-istati membri kollha, forsi għaduk minn iżda ftit minn dawn l-operazzjonijiet se taw ikunu ta' profitt għall-istati membri, għalhekk fil-bilanċ aħħari staqsejt il-personal tiegħek biex jaraw x'inija sitwazzjoni biex isibu fl-aħħar mill-aħħar jekk il-flussi netti ġew mill-istati għalbanek jew jew versa, Is-Sur Barnier, inti semmejt ukoll l-stress tests. Dalodu kont tajt li l-Allied Irish Bank li jinsab fi trouble, fi problemi kbar, Mernexxilu jerbaħ dawn l-stress test, allora xitajt dwar dan, forse ma tantx kienu utli jekk dan seħ tassow. U xinajdu dwar il-periodu ta' tranzizjoni, aħna mħazbin u allura taqbel li kun tkun il-periodu ta' tranzizjoni jeħtieġ li jkun hemm kundizzjonijiet stretti sabiex il-banek ma ma jħarsux dawn il-kundizzjonijiet ta' bonuses, ecc. Din mhix kompetizzjoni tajt il-President biex tagħmel kemm tifelħu domandi f'minuta u fl-aħħar mill-aħħar ikolkom id-domandi. Eh, tweġibit kollha domandi tagħkom. U għalhekk nittama li dan ma s Sur Borghezio. Grazie Presidente. Grazie President, jiena ħanżom fil-qasir ħafna. Fil-qafas ta' soluzzjoni differenti biex naqsu id-dejn tal-istati il-kap ta' l-istudjusi ta' Natixis, professor Altus, propona dan li ġej li ġifiri parti mid-dejn pubbliku jiddaħħal fil-budget tal-Bank Ċentrali biex bħal prefitti eh, ikun aktar monitorizzazzjoni tal-dejn pubbliku għalhekk il-Bank Ċentrali Ewropew jista' jannulla ftit mid-dejn pubbliku u dan ovvjament ikun ta' vantaġġ biex ovvjament mhux ikun ta' pis għall bank Ċentrali Ewropew iżda biex itaffi il-pis tal-minħalla 16 fl-Europa. L-Istati Uniti qed jagħmlu żvalutazzjoni tal-munita Ċiniżi biex ikun hemm aktar kompetizzjoni, tkun aktar vantaġġużi. Nafu li l-kompetizzjoni għandha seta biex tagħmel influenza fuq il-politiki monetarji u għalhekk hemm ħsieb jew twettiq ta' azzjonijiet sabiex jikkontrastaw din il-kompetizzjoni inġusta minħabba l-politika monetarja aggressiva tal-Istati Uniti? I think I will come first to you. Naħseb għandur l-ewwel għalik, kommissarju. Grazzi, nipprova nkun veloċi kemm nista' jkun dawk li n-nies li nnexxilhom jagħmlu ħames domandi f'minuta. Is-Sur Garcia Margalio nixtieq ngħidlu li even rispettaw il-prinċipi li isu l-problemi ta' stabilità finanzjarja li qed iffacċaw l-ekonomiji mill-bidu tal-kriżi. u wkoll il prinċipi problemi bil-mikrofonu kellim kompli li kieku l-Kummissjoni ma ħadiċ azzjoni u tiddiskuti l-programmi u tindirizza l kazijiet individwali kieku l-lum qed ninsabu b'suq intern għall-azzjonijiet għall-attivitajiet finanzjari li jkun sfaxxar kollox. Lista kien hemm stati membri li fl-istituti ta' krediti daħlu kwantitajiet enormi ta' flejjes u rafaw fuq spallejhom bekk ħadu fuq spallejhom il-sogri konċernati. Għal daqstant dawn is-sogri ma saħħawx dan dejjem bażi ta' valwazzjoni umana u grazzi tal-interventi tal-Kummissjoni ma kienx hemm problemi, hemm sinjali ċari iżda bħalma tafu biex ikun hemm ċaqliq ta' kreditu min-naħa l-oħra, irid ikun hemm banek li jkollu fuq kundizzjonijiet stabiliti mill-ġdid, u mbagħad irid ikun hemm ukoll il-kundizzjonijiet ta' stennija biex bekk il-livell ta' sogri ta' swieq finanzjari li jiżdied jinżel lura l-livelli normali. Imbagħad irid ikun hemm ukoll talba għal kreditu. Inti għamilt mistoqsija iżda jien bankieru għalhekk jekk wieħed jistaqsi għal kreditu u jiena naf li ma nistax intih dan il-kreditu għaliex dawn il-klijenti ma jifelħux ovvjament dan ma jistax japplika. Nafu li jem titjib fl-istatistika li ġiet impubblikata sissa f'dak li għandu x'jaqsam issa l-qafas temporanju il-modifiki tal-2011 għad xinuma irridu neliminaw din il-possibilità ta' sussidju dirett tal-imprizi għal sentejn ta' 500.000 euro dan ħajitneħħa ħajġu applikati regoli ġenerali ta' jnuna tal-istat imbat jinżammaw u koll il-kondizjonijiet sabiex ikun hemm sussidi ta' self, garanziji jew inkella għajnuniet għall-imprizi. Nafu li m'hemmx differenzi kbar bejn is-suq finanzjarju iżda rridu li jkun hemm armonizzazzjoni sieħar. Aħna rridu nkunu nafu wkoll jekk hux xieraq li nkomplu nużaw il- prodotti ekoloġiċi jew inkella li jkun hemm kundizzjonijiet favorevoli għal kapital tar riskju jew għall assigurazzjoni tal-krediti għall esportazzjoni fuq medda twila ta' żmien. U għalhekk irridu nifukaw dan il-qafas tal-2011 fuq l-SMEs. U fil-fatt dawn l-SMEs benefikaw minn dan il-qafas temporanju Ħdimna wkoll flimkien mal-Komissarju Barnier ma' servizzi tiegħu, ħdimna tajjeb ħafna u m'hemmx problemi fuq dan, anzi. Il-kontra, kien hemm rida tajba biex ikun hemm kollaborazzjoni u l-istess japplika għal kollega Oli Ren. Meta ħad tintem il-kriżi, kieku tajjeb kieku t tweġiba, forsi konna smieħ, tal reċessjoni da mhux tal-kriżi. U l-kollega Lambert jien naħseb li l-kondizzjonijiet eċċezzjonali tal-Bank Central Ewropew ma jistax jitqisu bħala għajnuna tal-Istat. Il-politika monetarja mhix għajnuna tal-Istat, hija politika monetarja. Irridu namlu linja ċara u distinzjoni ċara. Jekk il-Kummissjoni jew xi ħadd jipprova jindaħal fil-politika monetarja mbagħad ovvjament nistgħu ngħidu li l-Bank Ċentrali Ewropew ma jkunx indipendenti u din tkun fatt gravi ħafna. Irridu ngħidu x'inhuma l-linji ta' distinzjoni biex bekk il-politika monetarja tkun tista' titmexxa tajjeb mal-Bank Centrali Ewropew għadha nkomplu niddiskutu u dawn huma ċirkostanzi li jidħlu fil-qasam tal-politika monetarja fil-qasam tal-Bank Centrali Ewropew għadu kmini wisq biex namlu l-klel kolli għat ta' krizi. ħafna garanziji irridu naraw jekk fl-axar mill-axar imbagħad ħajintużaw il-fondi u kif ħajintużaw dawn il-fondi. Għaliex tħul ta' kapital pubbliku li qed jiddaħħal fis-suq finanzjarju nittamaw li dan fl-axar mill-axar jintrat lura l-suq Irridu naraw imbagħad fl-aħħar mill-aħħar ser ikun il-prezz li ħajjiksbu l-istati minn dan il-beħ ta' kreditu. Għaduk minn wis biex nkunu nafu x'inhi huma l-effetti tal-kriżi, iżda nafu x'in huwa s-sogru għanħabba t-faddil ta' ċittadini tagħna marbut mal-ġestjoni tal-kriżi bankarja u soluzzjoni tajba ta' din l-istess kriżi. Semmejt ħafna ċifri hemm kwantità enormi ta' flejjes iżda għadu kmini wisq biex najdu li fl-aħħar mill-aħħar jekux se nitilfu jew se noħorġu minn fuq. Rajna fid-disajnijiet per eżempju eżempi hawn fl-Ewropa fejn fl-aħħar mill-aħħar l-istat ħareġ minn fuq. Is-sogra l-flejjes ta' minħalla 16 ta' ċittadini nizda fl-aħħar mill-aħħar ħareġ minn fuq. Issa naraw. Issa f'dak li għandu x'jaqsam l-Lajda Irish Bank dan huwa bank li e, kollu aspetti pożittivi, iżda mbagħad il-problema hija ta' Anglo-Irish. Għall-aħħar domanda li nbidlu l-dejn pubbliku u nitfaw dan id-dejn fuq spallejn il-Bank Ċentrali Ewropa u naħseb li mis soluzzjoni tajba. Hija soluzzjoni żbaljata minn kull punt di vista u hija soluzzjoni falsa biex ngħidu hekk. Biex inwieġeb għall-aħħar punt, jien kont qed ngħid parti waħda parti zaħira ħafna din hija eh, deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew li ddeċidew li jixtru titli ta' dejn pubbliku tal-ċertu stati membri ta' zona euro skont ċertu kondizjonijiet u skont ċertu impożizzjonijiet. Skont l-aħħar ajdut tal-istampa qegħdin jixtru kwantitajiet li mhux magħrufa ta' dejn pubbliku pereżempju tal-Portugal, Irlandiż u Grik. Issa sta l-Bank Centrali Ewropew li jiddeċidi. Tiddu tistaqsu l-sur Triċe kemm u sa kemm jżommu dawn l-xiri. Ġifiri Trojka, Juncker, Triċe qed jorganizzaw laqa għat posta u nittama li kolla l-frott anke mal-Ministru Ċinis. Is-Sassur Garcia. Jien staqt ngħid li nifhem tassew il-pożizzjoni tiegħek f'rigward il-dokument tal-Kummissjoni fuq il-ġestjoni tal-kriżi. Iżda nixtieq li l-affarijiet isiru ta' malajr fl-ewwel komunikazzjoni diskutejna dan flimkien nhar it-tm 28 ta' Ottubru ħajkun hemm it-tieni komunikazzjoni sħiħa fuq dan is-suġġett. Ħajkonna żewġ opportunitajiet biex nitlu fid-dialogu mal-Ministri tal-Finanzi, reċentement kont f'Madrid nagħmel propju dan ix-xogħol. Għala qed indumu daqshekk, Sur Garcia. Dawn huma suġġetti komplikata ħafna meta nittrattaw id-drittijiet tal-kredituri, per eżempju, qed nittrattaw l-armonizzazzjoni tal-sistemi ta' falliment tal-27 stat membri, dawn huma kwistjonijiet komplessi, ma nistax naqbdu nagħmlu improvisazzjonijiet ta' malajr. Naħtieġu ftit tal-ħin. U x'ngħidu dwar id-derivattivi? Jew dwar il-covered bonds? Ħadd ftit ġimgħat matul is-sajf iżda użajthom tajjeb, ħdimt mal-personal tiegħi u rnexxina naħdmu propju fuq dan. Bażikament nista' nikkonferma li jiena determinat biex ikun hemm biex inkun hemm proposti mal-erkemm jista' jkun. Iżda bħalma qal kollega l-Anglo-Irish Bank ma jinsabx fil-stress test għax ġi nazzjonalizzat u l-Lloyd Irish Bank eh, għadda stress test, iżda musa namel kommenti fuq banek individuali. Nista ngħid biss li l-stress test jitwetta fuq ġurnata partikolari ma jkunx validu għal dejjem. U għal din ir-raġuni partikolari li għedni kem semmejt irridu namlu dawn l-stress test sa' bażi regolari. Irridu namlu evalwazzjoni ta' tibdiliet bej stress test u ieħor u nkun nistgħu nqablu minn perjodu għal ieħor. Dan għandu jamlinna aktar effettivi, aktar trasparenti. Kif kont qed ngħid f'bażi ta' bank bank, l-awtoritajiet huma dawk li jridu jieħdu d-deċiżjonijiet fuq struttura mill-ġdid meta jkun meħtieġ jew le. Tweġiba għattini tieni domanda tiegħek hija iva fuq hekk propju huwa x-xogħol li qed nagħmel bħalissa Minaj ebda improvvizzazzjoni. Aħna għandna kaxxa tal-odda, nistgħu nużaw l-odot kollha disponibbli għalina u nistgħu nimxu il-qoddim blodot li għandna disponibbli. Qed nitkellmu dwar is-supervizjoni interna jew esterna, qed nitkellmu dwar il-prestazzjonijiet mhux normali jew inkella l-falliment miżuri li staw jittieħdu, nistaw namlu proibizjoni ta' ċertu attivitajiet bankarji, nistaw nibdlu l-manager, jista' jkun hemm ukoll proibizzjonijiet fuq il-tqassim tal-dividendi affarijiet bħal dawn. U għalhekk irridu flejjes disponibbli permezz tal-fond tat-tapposta ta' riżoluzzjoni u nittamaw li dan ikunu nistgħu nużawh. Hekk qed nittamaw minn tal-inqas. Dan kollu jiddaħħal fil-kaxxa tal-odda tagħna li ħan niproponu bil-komunikazzjoni tagħna f'Ottubru. Ma nafx jekk irrid nżid xi ħaġa oħra ma' dak li qal il-sura l-munja, dan huwa xi ħaġa li nieħdu b'serjetà ħafna is-sistema monetarja u stabilta. U illum Oli Ren, Jean-Claude Trichet u Juncker, Jean-Claude ħaj jiltaqgħu mal-Prim Ministru. Mal u ħajkun hemm kampanja sabiex ikun hemm sistema monetarja aktar stabbli u tirrifletti aħjar is-sitwazzjoni kurrenti tal-ekonomiji kbar fid-dinja. Dak huwa x-xenarju tal-lum. Ċina f'Lulju ħadet miżuri fil-pass fid-direzzjoni tajba fl-opinjoni tagħna u qed qis ir-rwol li tixtieq taqdi fuq il-livell politiku, fuq il-livell monetarju madwar id-dinja. U naħseb li għalhekk għanna nkunu mħedġu, mħeġġa b'dan id-dialogu u nittama u naħseb li l mizuri ħajtieħdu fid-direzzjoni tajba. Grazzi ħafna, issa ngħaddu round li mista d d-damandi, Sofi Silvi u Antonin. Jekk jogħġbok, grazie, Signora President, fil-qosor. Is-sena li għaddiet meta adottajna il-rapport fuq il-rapport tal-Kommissjoni annwali tal-2008 staqsejna l-impatt x'inhuwa tal-lajnuna mill-Istat u kull ma tikonna huwa sommarju ta' deċiżjonijiet li ttieħdu, iżda ma jkollna xejn dwar ir-riżultati. U naf li għadu kmini, iżda naħseb li huwa importanti ħafna li jekk qed u tant flejjes pubbliċi, irridu nkunu nafu minn tal-inqas jekk hux minn fuq b'mod għaqli. Għadna qed naraw noti, jett la noti għaj, forse ħallejta barra fil-diskors għak, eh, tizda inta tajt li dawn il-flejes ġo allokati għal dan il-proġett u għal proġett tiħor, iżda ma nafx, xorta wahda jekk dawn intef u xtajjeb dawn il-flejes, u jekk nkunu nafu jekk u inti inta u tajjeb, nkunu nistaw najdu jekk kien xira li nofqu daw il-flejes għal proġett jew ieħor u anke fir rigward ir restruzzjoni tal-qafas temporanju. Li ma bażi għamil dan? U għadrit li aħna nkunu nafu, għax nitkellmu dwar somom ta' flejjes li zidu id-dejn pubbliku b'mod eh, enormement pratikament. Uridu naraw jekk dawn kienu xut li jew le. Sofi. Iva, jiddispjaċini li wara dak li smajt minn eh, Jose u Sofi, ħammur aktar minn hekk. Hija sitwazzjoni eċċezzjonali palmet. L-ewwel darba li applikajna dawn ir-regoli u naħseb li l-Kummissjoni hemm sew, iżda meta jkun hemm sitwazzjoni eċċezzjonali minn naħa l-oħra u jkun hemm eċċezzjonijiet għal somom tant enormi, laqqas biss nafu l-flejes li qegħdin jintużaw. Kif ħanispjegawhom dawn l-ċittadini tagħna? forsi din hija domanda lil Sur Barnier, hija kwistjoni filosofika, iżda fil-kriżi titħares li lek innifsek. Irridu naraw x'inhu maħtiġijiet tal-uliedna. Għanna bżonn il-ħarsin jew inkella rridu nallokaw dawn il-flejjes f'affarijiet li għadhom laqqas biss jeżistu. L-impressjoni li kelli minn għandek hija li dak li tipprova tagħmel huwa li tħares il-flejes eżistenti biex nkunu ċerti li dawn jintraddu lura. Id-dinja tinbidel. Allura m'għandniex nagħtu ħarsa lejn soluzzjonijiet tal ġejjini, nifhem li għaw diffikultà hawnhekk marbuta ma' dan ix-xogħol li tippruvaw tmexxu l-ekonomija Ewropea diffiċ diffiċli ħafna. Iżda eja jkollna xi ħaġa kwalitattiva u mhux lista kwantitattiva biss. Grazzi ħafna. Jien għandi evalwazzjoni pożittiva dwar dak li qalu l-kummissarji hemm il-qafas temporanju bħala soluzzjoni għal kriżi. Iżda biex ikollok soluzzjoni aħħarija, nirridu nimxu l-qoddim. Fuq kwistjonijiet li tqajmu xejtu fi żmien ta' emerġenza, il-miżuri ta' kriżi dejjem qajmu problemi oħrajn. Waħda minnhom hija sogru li kunem estensjonijiet eċċessivi u l-oħrajn hija li kunem tnaqqis eċċessiv. U dawn huma l-mistoqsijiet tiegħi. L-ewwel nett. Il-grad ta' kooperazzjoni tal-istati membri u l-mod kif qed jużu jużaw il-flejjes xtaqt ftit tarif dwar dan. Imbagħad il-problemi li jħorġu mill-għajnuna finanzjarja u minn juża dawn il-momenti għatta posta jkun jgħat lest biex jaħtab din l-opportunità. Rridu naraw li minna qed ikollu aċċess għal dawn l l-ajnuniet Xtaqt aktar informazzjoni propri fuq dan ukoll. Mistaqsija fuq il-finanzjament tal-SMEs li jekk indaħlux dan l-aspett jew le, aħna favur għaliex l-SMEs irridu jkunu beneficjari wara kollox ta' dawn il-miżuri u mhux intermedjarju finanzjarju. Mbagħad l kummissarju Barnier inti sħat fuq l-importanza ta' supervizjoni u regolamentazzjoni issa rridu immexxu kollox il-qoddim, irridu nibdew kollox, irridu naraw x'inhuma l-passi biex dawn l-awtoritajiet ta' supervizjoni jitwetqu fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi. Naddi l ewel il-Kummissarju Barnier, ħafna mid-domandi forsi ma mhux rimres in lejk, iżda mbagħad naddi l-kelma lil sur Almunja. Eh, peut-être eh, Joachim répondra plus précisément à Madame Invelt. Forsi Joachim jista' jirrispondi l-Onorevoli Intfeld. Fl-eżerċizzju li qed nagħmlu hawn fuq stedina ta'kom tistaw taraw li l-Kummissarju Munja fir responsabiltajiet tiegħu qed jispjega kif qegħdin kif immaneġejna l-flejjes fl-modi reċenti. U aħna ħdimna fl-imkien u jiena nipprova fl-imkien magħkom noħloq sistema biex bekk ma jkun hemmx aktar ħtieġa lajnuniet mill-istat. Din hija l-filosofija li jiena nipprova napplika hawnhekk. Ir-rwol tagħna ma jaqafx hawnhekk madana kollu mal-kollega, ħna ma rridux nikkuntentaw bil-ġestjoni tal-kriżi u regolamentazzjoni, supervizjoni, paċija ta' dan kollu u tmexxija tajba. Rridu koll nqisu ċittadin u ninvolvuhom f'proġett ta' ekonomiku, ta' tkabbir, ta' impigi u seta' ta' xiri l-ekonomija tkun differenti, aktar ekoloġika, differenti minn dak li kena dawn l-aħħar 15 sena. U din hija l-filosofija tagħna. Aħna nixtiequ noħolqu xi ħaġa flimkien magħkom. Regoli ġodda u l-Parlament għandu rwol fundamentali f'dan kollu. Issa, aħna rridu li l swieq finanzjari jkunu mdaħla fl-ekonomija reali, mux il-kontra, bħalma rajna f'dan l-ħar 15 sena. is swieq finanzjari jridu jkunu servizz tal-investiment fuq medda twila ta' żmien u nevitaw li mhux nimmiraw li jkun hemm profitt immedjat jew fuq medda qasira ta' żmien. Rrid nkun preċiż, dan fil-ħames snin li ġejn ħajkun l-istrateġija tiegħi. Rridu l-iswieq finanzjari indaħluhom fil-ekonomija reali u tkun servizz tal-ekonomija reali. U s-sisin tal-ekonomija reali huwa għassu wahdini li aħna l-koll responsabbli għalih. Lan ta' Single Market Act li ħan prezentaw fl ħar ta' xar ħajamela possibli li dan jimxi tajjeb, ħarir, għall-investimenti għad kabbir, għal kwalità u għall-progress uman ta' ċittadini tagħna. Ġifir il-ħaddiema l-imprendituri u l-konsumaturi. Dawk li jfadlu, dawk li jużaw is-servizzi pubbliċi, eccetera. Dan huwa t-tieni parti ta' responsabiltajiet tiegħi u jiena nagħmel ġlida kollettiva flimkien mal-kollegi tagħna biex dan nkunu nistgħu wettquh. U għalhekk irid ikun hemm lok għal tkabbir ġdid. Jiena nixtieq infakkar ukoll li għal din supervizjoni ġdida għal dawn il-setta regoli ġodda l-antijaj huwa li fil madwar il-mejda tal-deputati Ewropej u l-gvernijiet li rridu jiddeċidu nkun nista' nippreżenta l-proposti kollha sa l-aħħar tas-sajf li ġej. Iż-żmien jgħaddi ġmielu u għalhekk meta jasal dak iż-żmien ħafna drabi ninsaw ċertu affarijiet għalhekk irridu nippruvaw naħdmu b'mod intelligenti kemm jista' jkun. Nfakkar li Sanchez Presejdu nirringrazzjah li flimkien mal-kolleġġ kollu qed naħdmu fuq pjan tekniku fuq pjan tal-budget biex bekk it-tlet awtoritajiet li intom kontribwejtu biex toħolqu jitwaqfu sal-ewwel ta' jannar. Ħajkun hemm perjodu ta' ftit ġimgħat ukoll mal-presidenti mal letturi wkoll biex kunu jistgħu jiġu fuq saqajhom, jibdew ix-xogħol mill-ġdid U anki l-Kunsill ta' Riskju Sistemi li ħajd waqqaf fl-ewwel ta' Jannar jiena nipprova nippreżenta l-lista ta' kandidati biex naħtruhom għal ħidmiet differenti li huma eh, mdaħla. Issa l-indipendenza u l-indipendenza u l- biex nkunu nistgħu nimxu l qudiem dawn huma żewġ kriterji importanti ħafna biex bekk nkunu jistgħu jaqdu xogħolhom bħal mintom xtaqtu. Il-Kummissarju Almunja. L-impatt tal-għajnuna tal-istat. Għadna għaduk minni wes, għadna maħriġniex minn biex nsibu bilanċ għal dak kollu li konna qegħdin naf dan il-perjodu jiena onestament naħseb li għadu kmini wis. Jista' jkun li konna xi konklużjonijiet ehm, temporani ta' situazzjoni finanzjarja ta' dan u ta' dan l-isforz kbir li qegħdin nagħmlu. Għana eh, evitajna l-melda u għanna u koll Situazzjoniet ferm diffiċli fil-settur finanzjarju f'ċert istituzzjonijiet ukoll. Aħna semna f'din il-kriżi dak li kien nieqes fil-qafastana u għalilna Michel li dwar l-affarijiet li saru flimkien mal-kooperazzjoni tagħkom u l-affarijiet li għadhom hemm fir-roadmap għas snin u x-xhur li ġejjin. Dan huwa ħafna ħafna xogħol. Ħafna xogħol biex eh, inkunu ċerti, nkunu siguri. Qed nagħmlu ħafna affarijiet importanti permezz tal-lodda li kellna Eh, l stated groups per eżempju li ma kienux infasla dawn is-sitwazzjonijiet. Għal daqstan aħna iventajna il-qafas għal sitwazzjonijiet eċċezzjonali u bnejna fuq din il-bażi legali eċċezzjonali u privajna u kol nevitaw il-riski li semmejt qabel u issa u kol għadna qed nitrattaw xi kwistjonijiet diffiċli ħafna semmejt qabel eh, dwar l-Irlanda u l Banken. għal ħafna snin dawn kienu suspetti għal komissarju per eżempju issa aħna qegħdin nitrattaw din il-kwistjoni b'serjetà u bir-raqqa. Qegħdin nużaw l-istrumenti tagħna biex eh, nitrattaw mill-qofol ta' din il-kwistjoni. dwar il-Fortis. Aħna skoprejna waqt il-kriżi tal-Fortis li l-unika soluzzjoni kienet li nistabilixxu frammentazzjoni fil-qafas tal-suq intern fil-Benelux il-fundaturi. Iva, u għamilnu jgħid il-Kummissarju. U issa qed isir monitoraġġ dak li ġi deċiż. X'kultant ikun faċli tagħmel monitoraġġ għal l-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet fuq livell nazzjonali qegħdin eh, jimxu skont ir-regoli. U bħalma tafu, tafu ħjar minni f'ċertu każijiet li situazzjoni sitwazzjoni mhix faċli. U aħna qed nagħmlu monitoraġġ ta' dak kollu li kien deċiż. Fil-lat mhux finanzjarju tal-ekonomija, għafas temporanju. Jiena għet, permezz tal-analiżi tagħna li ma tistax tkun dik finali għal għafas temporanju sitt kapitli. Aħna għedna wara l-31 ta' ta' din is-sena u l-flejes kollha li kienu ser jiġu moti għal dan il-għan domx meħtieġa. Għaliex kif qal Antolin Sanchez Preseda din ser tawa l-iktar is-sitwazzjoni u ser toħlo ehm, sara lill-arranġamenti Issa din ma di xi ħaġa utli. F'każijiet oħra. Permezz tal-garanziji sussidjar tas sussidju u koll li gwida tal-estate aid, dawn ma kienu xogħolin ħafna, u aħna evitajna, xevitajna, evitajna ċertu eċezzjonijiet li l-istati membri ser jallakaw dawn il-possibilitajiet jew ser jużaw l-istrumenti għal kumpaniji gbar. U dawn il-kumpaniji gbar jikkonċentraw f'ħafna kazijiet eh, l-SMEs U ta' kondizjonijiet reveduti, maħna nistan raw li dawn seri kolom zon xorta xi għajnuna aktar tard fil-2011 li x'mandhomx aċċess normali għal kreditu bankarju u mandomx aċċess għas-swieq lanqas li huma żgħar ħafna. Allura aħna evitajna rnexxilna nevitaw dawn il-possibilitajiet tal affas temporanju appeġġajna settur partikolari. Fil-prattika Rridu naraw eżattament x'inhu il-bilanċ, rridu nanticipaw ukoll xi konklużjonijiet. Meta wkoll nippubblikaw iktar tard l-scoreboard tal-Istate Aid ista' fiftit ġemat musser nkunu f'pożizzjoni li nagħtukom l-assessjar finali għaliex għadu minni wisq. Nista' nirrispondi parti mid-domandi tas-Sinjura Gullart. Irridu nipproteġu dak li huwa ġa eżistenti, dak li kien hemm fil-bidu tal-kriżi, irridna nipproteġu kwalunkwe ħaġa li kienet għadha eh, fuq sqajja. Ma kienx għaż l-oħra. Issa l-għanu li nipruvaw niliminaw uħut mid divergenzi li jem bejn l aċċess għal finanzi. Eh, per eżempju, l-SMIs xorta wahda għadhom bżon tal-finanzjament u għanna bżon nejnu għom. Għanna bżon ta' mekkanizmu li mux ser jkun l-istess għal kulħadd ser jkun hemm kondizzjonijiet. Iżda naħseb li issa wasalna fi żmien fejn ma nistawx ngħidu ser niproteġi ma rridu naraw eżattament se jiġi fl-2011, se jiġi fil rigward tal-finanzjament, fid domanda tal kundizzjonijiet tas-suq. Din hija s-sena fejn aħna rridu nagħmlu accelerazzjoni ta' riformi fejn l-Istati membri rridu jkollhom kundizzjonijiet tal-baġit stretti ħafna u se tkun sena fejn aħna rridu nwaffqu xi strateġiji li ġew mibnija taħt ċertu kriżijiet u miżuri eċċezzjonali. Jista' wkoll ngħidu li jiva sammarru l-ura dawk iż-żminijiet ta' zbieħ, iżda ma naħsibx li huwa minnu. Hemm għatta politiċi wkoll li ser jiġu infassla xinajdu fil-rigward tal-qafas temporanja prodotti favur l-ambjent? Il-kondizjonijiet normali għal jgwidaw gwida u lajnuna tal-istat għal-prodotti eh, favur l-ambjent miħomx bizzejiet miħomx differenti mill-kondizjonijiet tal-qafas temporanju? U allura jekk il-gvernijiet ta' din jagħmlu politiċi favur l-ambjent dan din se jessi xaġa normali mhux ħaġa eċċezzjonali. Signora Sanchez Presedo. Jek, meta nirtirtira jew le din hija deċiżjoni politika ver nista' li qabel is-sajf, meta aħna konna qegħdin niddiskutu din ma' DG u bdejna naraw x'ser nagħmlu fl-2011 fir-rigward tal-qafas temporanju, ħafna minna kienu xi ftit iktar ottimisti dwar prospetti li jmorru lura normalità fl-2011 Issa fi rigwarta ta' dak li sar eh, fis-sajf. Aħna spiċċajna rrid noqogħdu ħafna iktar attenti informazzjoni barra mill-Unjoni Ewropea. Ma kienux daqshekk bih. Ma kienx daqshekk sabiħ ħadet l-informazzjoni li kellna minnha tal-Ġermanja din is-sena Aħna l-koll smajna f'daq dwar dak li jintqal fil-laqa tal-MF reċentement kulħadd eh, tjaħseb u għandu l-idea tiegħu dwar dak li ġdejn jiġi sewqna d-dieħla, iżda wara il-pawżu tas-sajf l-entużjażmu tagħna. Mm, naqas xi ftit. L-istati membri kooperaw tajjeb ħafna magħna. Skużawni jekk jiena noqgħod insemmi dawn il-figuri kollha Iżda dan kollu juri li ħafna adottaw programmi li mbagħad implementaw eh, reqqa ħafna u kien hemm ta' madwar 20 kien madwar 20% ta' dak li kien disponibbli għal qafas temporanju. Nistan sami xi ftit problemi li jiena nisper li ser jisparixxu sa l-aħħar ta' din is-sena. Kien hemm problema bil-mod ta' kif in-nies kienu qegħdin jinterpretaw il-qafas temporanju. Il-500,000 disponibbli għal kull kumpanija aħna mek sibna li kien hemm wisq revenue iżda li minħabba li aħna konna qed minn dak il-500,000 kemm pajjiż wieħed u xi ftit oħrajn li kienet qed tipprova tagħmel pressjoni biex tuża qafas temporani biex tagħti appoġġ settur partikolari jew inkela biex tappoġġa l-industrija nazzjonali tagħha. Aħna waqafna dan sa mill-bidunet kien hemm każ wieħed biss fejn regoli mhux qed jiġu evitati u rridu nagħmlu investigazzjoni dwar dan. Iżda Mod ġenerali, il-mod kif dan kollu ġie applikat kien wieħed pozittiv. Il-programmi tal-SMEs, riski kapitali u koll elementi oħrajn fil-qasam forani xorta waħda għadhom meħtieġa. Il-Kummissarju tal-Kompetizzjoni mhux qed jipproponi wis l-għajnuna tal-Istat ma kienx fil-passat u ovvjament mhux se jkun issa fl-2011 Għanna sejna nanalizzaw bil raqqa il-phasing out ta' dispożizzjonijiet ta' ta' temporanju. Irridu naraw xinu huma l-użi tal-fondi pubbliċi fl laħar ftit snin x'kienu l-użi tal-fondi pubbliċi fl-aħħar ftit snin. U jekk aħna nirkupraw mill-Kniżi, il konsolazzjoni fiskali mhijiex bizzejet għalkemm hija importanti hemm bżonn ta' iktar tkabbir u jekk irridu tkabbir għandna bżonn ta' iktar riforma. U allura rridu li tibda taħdem l-Europa 2020. kemm jista' jkun grazzi ħafna, aħna qegħdin tard f'din il-parti din is-sezzjoni għandi erba' domandi oħra u jekk irrokkom żommu fil-qosor kemm tista'. Der Kapling, Sur Pramont, Sir Clint u Sur Seymour. Grazzi, il-linji gwida ta' eh, biex nitrattaw fizi finanzjera jgħidu eh, l-nipredjenu distruzzjoni tal-kompetizzjoni, iżda jekk naraw l-applikazzjoni tal-linji gwida ħafna każijiet ġew trattati mod differenti. ING ġi affaċat Price Leadership Bank, KBC u Lloyd Le. L-ING u l-Cormorant Bank kellhom eh, għamlu 45% u l-KBC għamlet ħafna inqas. għal għastant għalfejn dawn id-differenzi kollha fl-applikazzjoni li gwida taw il-Kummissjoni ħafna poteri milli kellha qatt qabel iżda trasparenza fl-applikazzjoni ġiet is-sagrifikata. Il-Kummissjoni naħseb li qiegħda tuża l-politika ta' kompetizzjoni bħala mod biex tkun tista' tagħmel ristorazzjoni ta' eh, setturi ekonomiċi sħaħ. Jider li Soran Molja, int m'intix biss responsabbli għall kompetizzjoni iżda wkoll għall politika internazzjonali. Kol, apparti mill prevenzjoni ta' distruzzjoni fil-kompetizzjoni jisek inti qed iżida iktar. Ekoloġbok allura kummissarju spjega għalfejn każijiet simili kienu trittati mod differenti u fejn qiegħda t trasparenza tiegħek u kol nishtiq ngħid xi ħaġa dwar il-qafas temporanju. Inti qed li din ser tiskadi iżda kemm hija temporanja għaliex ġimmatejn ilu il-President tal-ECB Sur Trixej kienaw u għal li il-krediti hemm iktar krediti bħalissa u hemm iktar aċċess għal kreditu. U allura l-istati membri issa jistgħu jibdew jagħmlu overcapitalizing ta' ċertu pajjiżi u dan jista' jwassal distorsjoni tal-kompetizzjoni. Grazzi. Remani kjoġba? Grazzi, Sr. President. Domanda li żewġ kummissarji. Jien minix inkwetat dwar l-emerġenza tal-Ewropa, aħna rajna dawk pajjiżi li għadin jirkupraw b'mod maġġal ħafna u l-irkupru tagħhom jinkludi kreditu wkoll, rikupru fil rigward tal-kreditu. Se kompli ma dak li qal sur Garcia Margaja. Il-Kommissjoni għaltinna li għanna bżon ta' banek saħħithom biex kun nistaw nerġaw daħlu l-iktar tkabbir. Eh, issa wkoll għandna Id-domanda tija hija, il-Kummissjoni tista' tkun xi ftit iktar attiva biex tara li riformi li qed jittidu ċertu stati membri li forsi ma kinux qed jagħtu każ ta' dawn ir-riformi biex ikunu jistgħu jintroduċu iktar flessibilità fis-suq. Spanja tista' tkun ta' eżempju, jekk intom taraw eżattament il- il-labor market, hemm speċifikazzjonijiet li riforma ġdida mhux se ġeneraw is-xogħlijiet. Grazzi. Iva, Sinjuri, din hija kriżi globali U il-President Sarkozy talab lil G20 biex jasib uh, krizi globali għal din, eh, risposta globali għal din il-krizi. Aħna qegħdin fi krizi sentejn wara l-waqa tal-Lehman Brothers jiena dizappuntat ħafna fir-rigward ta' dak li intqal globalment u dak li sar. Aħna nafu li kull eh, player tas-suq kellu jiġi irregolat permezz tal-istess prinċipju u issa nistgħu naraw li l-approċċ tal-Istati Uniti u l-approċċ Ewropew huma differenti ħafna. Is-Sur Skinner għamlu riċerka fid dettall ħafna. Aħna rridu li il-Basel tlieta titjif il-Capital Requirements għal banek U aħna ċerti li l-Amerikani qed jaqblu magħna, aħna rajna diġà li fid-dawl tal-bidla u man bat għar naqra jibdew jaqaw lura. Ejja naraw eżattament qed jagħmlu eh, l-Iżvizzeri eh, jgħidu bażil tnejn mhux biżejjed, bażil tlieta mhux biżejjed jridu iktar. Issa kull parti din il-proposta hija waħda sensittiva, iżda jekk aħna analizzaw dan kollu f'daqqa tistaw taħsbu kif eh, jekk naqdu dan kollu f'daqqa jista' jkun li ikona xi ftit wisq jwassalna eh, l pis żejjed u nkunu iktar ineffiċjenti fil-futur? Sur Barnier, inti tkellim dwar l-importanza ta' prevenzjoni u predizzjoni tal-investitur, riprezentazzjoni ta' ftuħ tiegħek inti qed li l-prevenzjoni kienet aħjar milli nippruvaw noqogħdu nsawu wara. U jiena naqbel miegħek. Issa meta nkunu qegħdin nagħmlu skema ta' deposit guarantee, dawn l-affarijiet huma relatati, ikunu relatati. dak li qed tagħmel huwa li qed poġġi sistema tibni sistema li qed titratta deposit guarantees f'każ li bank ifalli u li l-istati membri qed jippruvaw li l-banek qed jippruvaw iwaffqu mill banek ifallu. Iżda mċertu kondizjonijiet fuq il-banek li qegħdin jagħmlu sara għal daqsan dawn l-affarijiet tnejn ma jmorrux flimkien. Samur lura l-Kummissarju Al-Munja. Ma tistax id-dum ta' skem domt l-ewwel, tgħid il-President, mhux iktar minn ħames minuti massimu. Iva, anzi, sendum inqas jgħid il-Kummissarju. Trapping. Il-ING, il-Credit Bank, jew il-Lloyds, etc. Kulunkwe bank li jirċieva deċiżjoni individwali m'hemmx l-istess. risposta hija sempliċi ħafna li xi sitwazzjoni mhijiex identika u s-swieq finanzjari fuq livell nazzjonali għattajab għal raġunijiet tajbin jawżina għadhom jeżistu. Nixtieq inqas differenti fis-swieq finanzjarji iżda dawn jomx l-istess il-suq finanzjarju għandu karatteristiċi differenti, dak Ġermaniż huwa differenti minn dak Franċiż, minn dak tal-Renju Unit, ecc. Id-deċiżjonijiet huma differenti, iżda huma trasparenti. B'eċċezzjoni ta' l-elementi ta' deċiżjoni li għal raġunijiet ovvi ma jistawx ikunu pubbliċi għal jistgħu jagħmlu distruzzjoni tal-kompetizzjoni u ma jinux soluzzjoni. Iżda naħseb li aħna qed trattament ġust, mhux identiku iżda ġust u aħna qed nippruvaw nagħmlu montiraċ tal-implementazzjoni ta' dawn id-deċiżjonijiet ah, u qed nagħmlu montiraċ mill-qrib ħafna dak li sar. Jiena minix responsabbli għal politika industrijali, il-kollega tiegħi s-sur Tajani huwa responsabbli għal dan, dak li responsabli responsabbli għalih huwa li nevitaw l-interpretazzjoni ħażina ta' Modern Industrial Policy u Modern Industrial Policy, waħda efficienti miex waħda settorjali, miex waħda fejn ikun hemm rebbieħa fost il-kumpaniji, setturi, eċetra li iżda rridu nipprovdu istrumenti għal settur kompetittiv industrijali u għal ekonomija miftuħa lest li tikkompeti fuq livell globali. Fir dawn l-istrumenti fl-antitrust per eżempju jistaw jgħinu għal dan il-għan u jistaw nistaw narawhom biċċaw fir-rapport ta' Mario Monti dwar eh, is-suq intern. U importanti li konna suq intern. U suq intern b'saħħtu dak li għandna bżonn. Jien tilkom li għafas temporanju kif eh, nafu aħna mhux ser jibqa' hemm sa mill-ewwel ta' jannar sa eh, l-qudiem iżda ċertu elementi ser ikomplu permezz ta' datazzjoni li aħna nħossu li huma meħtieġa fi rigward ta' ċirkostanzi eh, fi snin fis-sena li ġejja. Għaldaqstant naf nishtiq nemmen li f'madwar xar kondizjonijiet tal-2011 jimbidlu bċertu mod li aħna nkunu nistgħu nissuġġerixxu lill kummissjoni biex eliminaw il-qafas temporanju. Iżda sfortunatament din it-talba mhux ser tiġi mill-qwa u ser ikun niffaċċjaw l-istess problemi s-sena d-dieħla u ser ikun bżonn ta' xi Se jkun bżonn ta' iktar żmien għasmin li ġejjin. Hemm proċess li ser ikun iktar strett fi rigward tal pakkett ta' miżuri adottajna il-ġimgħa l-oħra fid-29 ta' Settembru. Dan ser jagħtina l għodda meħtieġa jekk intom u il-Kunsill taħsbu li tistaw tappoġġaw dawn il-proposti. Nispera li iva. Li tiksbu l-garanti li ħadd ma jrid tirrisjatina qabel. If il rigward tal-budget oversight irridu nassiguraw koordinazzjoni aħjar. Jekk intom u l-Kunsill taqblu aħna jista' jkollna oversight iktar strett ħafna iktar minn jintom u l-istati membri huma les li jaċċettaw bħalissa żdarit ngħidilkom li dawn huma neċessarji. Is-Sur Barnier. Grazzi, Signora President, Sur Tramosa. Aħna assolutament irridu naqsu ir-riski u nevitaw Eh, two-speed regulation. Jew inkella il-budgetary surveillance biċċar huwa fidejn kull stat membru individwali bloda meħtieġa eh, u l-autoritajiet meħtieġa li għamlu supervizjoni nazzjonali. Pero, irridu għafas mezz ta' pooling ta' esperjenza naturali u s-supervizuri jridu jaħdmu flimkien biex huma ma jieħdux deċiżjonijiet eh, kontradittorji. F'suq uniku rridu nassiguraw ruħna li aħna il-kol serin fil direzzjoni it-tajba fir rigward ta' żvilupp ekonomiku u il-kol irridu suq uniku uniku biktar rwol għall smis u għall konsumaturi u għall atturi ekonomiċi. Din hija waħda mill-għanijiet ta' politika li jena nemmen fihom li inti temmen fihom. Jena kelli l unur l pjaċir li meċi il-politika tal-koezjoni ftit ta' ilu u Dan kien minn xi tfit mill-kreazzjoni tas-suq uniku. Għal-istan ma nix għalfejn għod naġġu dawn is-soluzzjonijiet ta' kwalunkwe tip. Is-Sir Clint kienet jitkellem dwar dak li kienet jisir fizzeċ naħat tal-Atlantiku, jistar jridu kunu konxi ta' dak li għedin isir fiċina, ċina fl-Indja, fejn l-istati ta' kapu gvern firmaw l impenji tal tal-G20 u dawn din dejjem jiżdiedu. Għal daqstant iva is-sitwazzjoni e, bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti qed tiżviluppa u rridu wkoll naraw il-G20 kollha kemm Jien m'iniex daqshekk pessimistiku daqshekk sur Clint. M'hemmx bżonn tkun daqshekk dajjef iżda lanqas ma rridu nkunu kritiċi żejjed ta' l-Amerikani biex nipraw insibu bżball eh, f'dak li qegħdin jagħmlu għandhom leġiżlazzjoni, għafas ta' leġiżlazzjoni kbir ħafna. aħna għanna liġijiet separati, direttivi separati regolamentazzjonijiet Intom sajtu dwar fit-2 ta' ġunju, aħna naħdmu mezzi differenti, aħna għanna leġizlazzjoni, ta' tal-leġizlazzjoni differenti, u il-banek tagħna ma differenti u kol, għal daqstan tal-kem differenti, aħna din f-situazzjoni simila, din f'kum ah, f'kuntat anka f'rigward ta' derivatives. ma' Sur jiena tkellimt li sa mill-2011 ser konna l-Basel 2.5 li seri tkun eh, tiġi implementata jien ser mur l-Istati Uniti tal-waqt biex nassigura li dan kollox miexi sew. Saċertu punt, Sir Clint, inti jista' jkun għandek raġun li hemm bżonn ta' viġilanza fuq standards prudenzjali ta' Basel tlieta l-Amerikani kienu prezenti fis-sistema ta' Basel u rridu nassigurak li rridu nassiguraw li huma jimplementaw waqt li aħna wkoll nimplementaw u li jieħdu deċiżjonijiet seri ehm, f'kwistjonijiet li jkunu kommettaw ruhom eh, fuqhom flimkien magħna. Mbagħad hemm l-accounting standard jekk naraw eżattament uh, xamilna sur klins, nistaw naraw li jem progress kbir, jem governanza kbira. Jena grat li aħna per salġi u xin għedni du kont deċizjoniet konġunti. Sur Simon? projet de directive à la fois sur les gars. Se jkonna fl-olju li ġej anka garanziji fuq protezzjoni ta' depositi u fl-olju li għadda ressaq proposti dwar garanziji għall-investitur. Hemm bżonn li konna mekkaniżmi illi jimxu ejt fejt ma' sistemi nazzjonali. fl per eżempju, ir-riskju tpoġġa b'mod partikolari, b'mod speċifiku. Imma il-miżuri regolatorji esterni u interni, maniġar ta' kriżi, il-miżuri ka mm, ta' dal kategorija għandhom isiru b'tali mod li jgħinu li depozituri u l-investituri. Grazzi ħafna, grazzi kommissari u grazzi l-membri għal mistoqsijiet interessanti tagħkom. Naddu s-sattini parti tal-ismiħ Se jkun hemm pawża ta' 3-4 minuti sakemm il-kellima jers u hawnhekk eh, jiġu hawnhekk bin-name cards u jgħaj e jiselmu lill-kummissarji. Grazzi darba Okay, we're ready to resume. Grazie, nistaw inkomplu. Għanni s-serba kellima għandi Misemmorru Michelu kellimi, nimma ħanaqbżu. Sur de Revales, il-Segretar Ġenerali tal-Bord u l-Chief Legal Officer tal-Grupp Santander. Nil-akmana u jekk joġbok pruva mal ħames minuti għal-lokati ta' miex pal-Komissarju għal-Mun. Thank you very much, Chairwoman. Members of the committee, first of all, I would like to, to express my gratitude for uh, giving us the opportunity. Grazie tal-li tajtni l-opportunità li nindirizzaw il-dan il-komitat fissem il-Grupp Santander u għan nitkellmu fuq kwestjonijiet li qed niddiskutu. Aħna tinsegwu mill-qrib ir-riformi minn naħa tal-Kommissjoni u aħna grati l tal-istednitna li nipparteċipaw f'dan il għam Permettu li nintroduċi l nifsi jiena Javier Bernadoles u jiena Chief Legal Officer tal-Grupp Santander Għabba nitkellem dwar il-kwistjoni qed niddiskutu l-lum permettu li nintroduċi mill-qrib il-bank li n-rapprezenta grupp li l aktar fuq bank eh, kommerċjali, bank kommerċali u anka eh, dak xasam retail diversi swi li kemm fl-Unjoni Ewropea fl-Ispanja, Portugal, Renju il-Ġermanja, Stati Uniti, Amerika Latina, u anka prezenza qawwija fi Brussel Santander baqa b'saħħtu waqt il kizi finanzjarja u dan ifisser illi aħna fost l-eċezzjonijiet illi ma kienx fil-fatt bżonn għajnuna tal-istat. Tan intwera mir-riżultati tal l-stress test reċenti li saru mill-supervizuri Ewropej u fil-fatt Dak għandu x'jaqsam is-solvenza u s-saħħa tal-balance sheet tagħna permettewna illi nikbru mod organiku u inorganiku f'dal periodu. Fit-kabin inorganiku kellna l-akkwiżizzjoni tal-Lions and Leicester u parti minn partneringi u anka fera tal-Royal Bank of Scotland fil-Renju Unit u koll xajna retail banking system tal-Skandinaviska fil-Germania u reċentament ix-xiri ta' share capital ta' 70% ta' bank mill-Polonja. Dan se jkun xiri tal share capital għaliex il-bank il se joffri tender propju ta' 100% ta' share capital. U għal dak nxaqsa mill-lassi, mill-bank statu oħrajn. Se konna bżon najru għall-istat, għall-istabilta ta' sistema finanzjarja, u wkoll għal dak nxaqsa integrazzjoni Ewropea. Xtaqt issa ndur l kustjoni ta' smiħ tal-lum? Xtaqt nresaq tliet punti fuq regoli temporani fuq għajnuna tal-istat adottati b'risposta tal kriżi Ewwel nett. Aħna nirrikonoxxu li għal-kriżi ma kienet kriżi kienet kwistjoni straordinarja e, u miżuri sabiex niżguraw stabilità fis-sistema finanzjarja. kol li niksbu lura fiduċa l komissjoni għamlet kella rwol importanti fil-proċess u kellna wkoll proċeduri, implement proċeduri u anka ta' jnuna tal-Istat. Adottat approċċ rigidu li aħna nilqgħu u anka l-impożizzjoni ta' plejani ta' ristrutturar fuq attivitajiet tal-istituzzjonijiet li jiġu mejjuna permezz sennu tal-Istat ukoll investigazzjonijiet fejn ikun meħtieġ. U dana kollu hemm lezzjonijiet li nistgħu nitalmu ovvjament waqt il-kriżi rajna illi f'ħafna każijiet il spess ta' rimbors kien aktar baxx mill-prezz tas-suq. Kien hemm eżempji fejn ma kien hemm nebda limitu għal dak xaqsam ir-reimbors jew l-ebda kondizzjonijiet marbuta ma' dan. F'ftit każijiet biss nistgħu naraw restrizzjonijiet fil-ħlażiet ta' dividends lill-azzjonisti wkoll eh, market share gains. Minn din l-esperjenza nistgħu naraw li nota l-istatjonata ta' bazi ta' dawn il-kondizjoni li ġejjin. L-ewwel net għandu kun limitat li l-istituzzjonijiet finanzjarji li huma viabli effettivament. It-tieni valutazzjoni tal-istrumenti li ntużaw sabiex jingħata kapital pubbliku għandhom ikunu bbażati fuq prezzijiet tas-suq. Għandu kontemporanju jinkludi inċentivi sabiex ikun hemm rimbors lejn l-istat kon għandu kon trasparenti u suġġett ta' kondizjonijiet. punti puntija u li għal-kenni rikonosċu l ħtijġa ta' jnu tal-Istat għal sabilta finanzjarja, issa wasal iż-żmien li nagħtu konsiderazzjoni serja l strategi ta' ħruċ u pjanijiet sabiex imorru lura l-normalità. Jew dak li jħud sejħu Sur Garcia Marga jew żmien ta' paċi fis-sistema finanzjarja. Dan ifisser li niksbu l-mira kemm li nħarsu l l-istat u anka eh, nħarsu l-istituzzjonijiet privati permezz tal-istrutturazzjoni iktar kemm idumu fis-seħħ dawn il-miżuri għan aktar hemm potenzjal għal distorsjonijiet. Banek permezz tan-nota l-istat mhux biex benefikaw minn aktar kapital imma wkoll qed iggawdu minn fondi grazzi għal garanziji impliċti ospiċi tal-gvernijiet bekk għanna livell ugwa, m'għandniex livell ugwa għal kulħadd Jenna nitolbu dan minn diġa profi 8 għal sentej warridu nkomplu namlu dan. Għal daqstant nilqaw l-standard ġodda tal-Komissjoni fuq miżata ta' garanzija ta' tiflu l 2010 li wkoll qabel magħhom il-Kunsill kofin. It-tielet u l-aħħar punt li xtaqt inressa iħares lejn il-ġejjieni. Għana nikkonsidraw li huwa importanti ħafna li jkollna riformi illi jsaħħu il-pedamenti sa' sistema finanzjarja, għal daqstant tnaqqas il-ripetizzjoni ta' kizi finanzjarja. Riformi għandhom jizguraw ukoll illi fi krizi fil ġejjini jekk ikonna kriżi oħra ma jkunx hemm bżonn għal għajnuna tal-istat. Fl-opinjoni tagħna hemm ħames oqsma ta' riforma li għandhom ikunu indirizzati sabiex insaħħu l-fondazzjonijiet tas-sistema finanzjarja. Dawn huma l-ewwel net il-kapital. Għandna bżonn il-kapital rejxa aħjar b'omoġenità fil-kalkoli tal-kapital. Il-prinċip fundamentali għandu jkun li l-ħtiġiet ta' kapital jkunu marbuta ma' riskju sabiex kompaniji li qed jitru f'attivitajiet ta' riskju għandhom ikollhom aktar kapital. It-tieni likwidità. L-istess prinċipju japplika hawnhekk. Għandna nkomplu nimxu lejn pożizzjoni aħjar ta' likwidità u niddependu għanqas fuq wholesale funding. Il-corporate governance il-finanzjari għandhom ikollhom riskju indipendenti għal xaqsam immanagġjar biżiet awtorità, prestige, riżorsi u aċċess l bord U l-boards għandhom mod attiv jagħmlu monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-politika tal-remunerazzjoni. Skadera k'ħin tajt il-President. Bistom zewċ minuti diġa. Niskuza ruħi li kalli naqtar il-kelli ma jek taqbżu l-ħin, mus jek mistoqsijiet. Għanna issa Irjan Willem Vink mill-Konsil Ġenerali ta' Grupp ING. Thank you, uh, Madam Chair. Uh... Signora President. ING ġiet mistiedna kordjalment li tipparteċipa fil smih tal-lum u naħseb li hija inizjattiva importanti tal-Kumitat Ikon u ING eh, aħna pala ING kontenti kontribuċi ING irċevita nota l-istat sabiex nagħmlu tajjeb għal konsegwenti tagħna u l-Kummissjoni Ewropea talbet il-ING tnaqqas il b'45 fil-mija ekvivalenti għal 616 biljon euro. Il-Kommissjoni wkoll imponiet diversi kondizzjonijiet li limitaw il-laġir tal-ING għal tliet snin. Kif probabbli tafu ING resqet appell u dim il-Korti Ġenerali fil-Lussemburgu ċert elementi tal-Kommissjoni, tal-deċizjoni tal-Kommissjoni. Dan il-kas pendenti jista' jlimita minn għadni tal fid-dettal fuq ċertu kwistjonijiet. Impermettu nibda billi ngħid li l-kriżi finanzjarja kienet eh, avveniment bil nar preċedent li jitlob u jkompli jitlob interventi straordinarji. Ħafna għanna najdu il Kommissjoni Ewropea għal risposta immedjata tagħhom. Il-qafas temporanju tal-istat tas settur Finanzjarja permetti stati membri li provdu għanuna l-istati il banek sabiex iżommu l-istabilita ta' settur finanzjarju fil-waqt li fl-istess ħin jipproteġi is-suq intern. Sfortunatament, fi żmien ta' kriżi ma kienx hemm faċilità tinnum ta' tista' fuq livell Ewropew. B'riżultat kol pajjiż kellu jitratta il-konsegwenzi tal-kriżi u dan wasal għal approċċi differenti fuq livelli nazzjonali. Kontesta smiħ tal-lum xtaqt nindirizza tet punti li Parlament Ewropew u dan il-Komitat eh, forsi jixtieq indirizza f'aktar dettall. L-ewwel punt eh, jitratta miżuri strutturali li ġew imposti u, sejġi bukol wkoll il-beneficju kif il-livellu għal għal-kwat jista' jiġi imkejjel protett. Il-mistoqsija li sħoq il analiż ulterjuri fl-opinjoni għajja jekk ir-ristrutturar u l impegni u miex ta' benefiċċju għall-qassu intern. U fl-interess ukoll tal-kompetizzjoni u l-konsumaturi. Miżuri pal dawn jistgħu jżidu l-ispejjeż jew jilimitaw l-kompetizzjoni pal pereżempju il- prezzijiet nazzjonali dan mhux fl-interess ta' konsumaturi jew l-ekonomija reali. Furthermore, aktar minn hekk għandna niżguraw illi livellu gwali għal kulħadd jinkiseb billi nużaw il-benchmarks meta nikkomparaw każijiet tajnuna tal-istat individwali, per eżempju, l-appoċċa likwidità tal-ECB li jirċivu l-banek fil-preżent mhux inklużi fil-valutazzjoni ta' kompatibilità tal-Kommissjoni fraqt li miżuri ta' rekapitolazzjoni huma u garanzi u kollu ma fil-fat. Skemi ta' poċ nazjonali f'ċertu pajjiżi ma kienux applikati fil-spirtu ta' suq uniku. Aħna nemmu nemlu li l-livell ugwali għal kulħadd jistgħu zgurat jekk l-appoġġ eh, indirett u dirett ikun inkluż dan din il-valutazzjoni. Aktar minnek huwa importanti ħafna anka f'kontest ta' jnuna tal-istat illi regoli fil-kontabilità u capital requirements u koll kun applikati b'mod konsistenti fl-Europa kollha. Nkella, dan jista' jkawża wkoll aktar distorzjoni fil-kompetizzjoni. U importanti wkoll illi għan ta' livell ugwali jkun valutat mhux biss fuq livell Ewropew ma jkonsidra wkoll il-kontest globali fih jikkompetu l-banek l-ekonomija Ewropea għandha bżonn atturi kompetittivi fuq il-suq globali sabiex nikkompetu ma' istituzzjonijiet pajjiżi oħrajn bħal fil-Stati Uniti u fiċ-Ċina. F'termini iktar konkreti, ħtiġijiet ta' ristrutturar detaljat u restrizzjonijiet fl-ġi ġo imposti fl-Unjoni Ewropea fl kompetituri barra l-Unjoni Ewropea li wkoll jirċievu għajnuna l-istat konsiderevoli mill-gvern tal-Istati Uniti Mandom xalfej għodu jiffaċċjaw il-piżiet li niffaċċjaw aħna. Politika tal-Unjoni Ewropea li tieħu approċċ individwalista fil-kompetizzjoni fil-suq finanzjarju globali mhuwiex fl-interess ta' l-Ewropa la fl-ekonomija reali u l fis-settur finanzjarju. Dan iwassalni għat-tieni punt tiegħi iħtieġa li nivvalutaw untejbu il-qafas għal valutazzjoni tal-għajnuna tal-istat sabiex niksbu riżultat iktar trasparenti u prevedibli. Fil-qafas prezent il-Komissjoni Ewropea għandha diskrezzjoni amministrativa wiesa ta' kif napplikaw il-linji gwida li huma suġġetti biss għal reviżjoni limitata minn ta' l-Irti Ewropej. ċertu elementi fil-linji gwida għandhom jiġu nfasla f'aktar dettal sabiex ikonna riżultat prevedibli paragonabli konsistenti fil-valutazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Għaldastant nemlu li mod kif il-politika ta' not l-istat għal settur ta' finanzjar ġi trattata fil-aħħar sentejn għandha tkun analizzata u riveduta fid-dettal u fejn hemm bżonn tittejjeb ukoll kull titib fil-ġejjieni tal-qafas għandu jkun applikat għal banek kollha li jirċiva jnur tal-istat sabiex nżommu livellu kollha l kulħadd fih dan is-suq uniku. Dan iwassanni għall aħħar punt fuq jekk il-qafas temporan jindu xi ġestisi u lem. Fid-dawn tal-fatt li l-irkupru beda issa għadu fraġli qed jivarja minn pajjiż għal ieħor aħna nemmnu li jista' jkun f'interess ta' kulħadd li nestendu il-qafas temporanju għal ċertu ammont ta' żmien. Il-lezzjonijiet li talimna fl-aħħar sentejn jistgħu itejbu il-qafas. Għanna napoġġaw bisħiħ l-inizjattivi leġislativi preżenti li jnaqsu l-teħid ta' riskju u anka jsaħħu l-istabilità ġenerali tas-sistema. Signor President, xtaqt nikkonkludi billi ngħid li aħna nikkonsidraw li huwa importanti jkun konsultazzjoni fuq ir tal-qafas temporanju għaliex dan jippermetti l-istituzzjonijiet Ewropej sabiex jirċievu u anka jieħdu nota wkoll ta' kull opinjoni ta' kull azzjonista. Grazzi ħafna ħames minuti ovvjament diffiċli żommahom Avram Levi issa il-divizjoni għall-analiżi finanzjarja mill-Bank tal-Italja. Inqas ma' ħames minuti, sfida lik. Grazzi ħafna tal-istedidni li nitkellem hawnhekk qabel nibda forsi żewġ punti ta' introduzzjoni il- L-ekspertiz tiegħi hija bbażata fuq il-fatt li jiena kont involut fl-aħħar sentejn fi proġett, proġett konġunt bejn bank tal-Italja, l-istituzzjoni naħdem għalija u l-Bank għal settlements internazzjonali fuq l-effettività tal-programmi tal-kupru, għamilt ukoll xi xogħol ta' segwitu u fokajt fuq garanziji fuq bonds tal-banek ħan nitkellem fil-kapacità personali tiegħi u dan mhux se involvi l-opinjoni tal-bank tiegħi. Preżentazzjoni tiegħi se tkopri tliet partijiet. L-ewwel fuq il-daqs u l-effettività tal-garanziji fuq bon salbanek u anka effetti ta' distorzjoni ta' daw il-garanziji u fl-aħħar net se nittratta is-segwitu. Il-garanzi għandhom konoċesti jizi fil ferda law net daqs u effettività tal-miżuri ta' riskju Banka d'Italja u l-Banka l-Settlements Internazzjonali għamilna studju ta' l-effetti ta' tabira ta' propju tal-miżuri ta' ta' għajnuna fl-2008 u l-evidenza għalmetna illi il-proġett ikunu effettivi sabiex nevitaw l-ar xenarju possibli kif intqal anka mill-Kummissarju Almunja. U naqsu eh, default risk u barra minn hekk dawn il-miżuri komplew market funding għal banek illi ġew interrotti meta tkellem fuq market funding qed nitkellem kemm fuq bonds u anka kwistjonijiet li għandhom xaqsum mal ekwita għal daqstant għal dan ir-rigward. Kollox meċa kif suppost fuq l-evoluzzjoni ta' bond guarantees fl-aħħar sentejn nofs. Sa nofs l-2009 l-ammont ta' issuance kien oli u wara dan kena tnaqqis serju. U sallum l-issuance ta' kull xahar kienu baxxi ħlif żewġ xejriet Ġunju u Settembri xejriet pożittivi u li riflettew l-aġir ta' istituzjoni waħda f'pajjiż wieħed u ma, ma riflettewx għalhekk ġifija interna. it pon distorzjoni ta' bond guarantees hemm żewġ gruppi prinċipali ta' distorzjonijiet, l-ewwel distorzjoni, l-ewwel grupp anzi garanziji fuq bond bonds tal-banek wasluna sabiex narfu li dawn il-garanziji eh, jimplikaw li l-effett ta' self il-banek ma jirriflettux il-valur ta' kreditu tal-banek imma il- jew il-valur ta' kreditu tal pajiz Anke l-implikazzjoni importanti u negattiva fej banek dajfa b'garanter b'saħħithom warajhom setaw jisselfu b'mod iktar irħis minn Banik aktar b'saħħithom eh, sovereign banking li huwa aktar dajjef. L-ewwel distorzjoni, Tini tieni distorzjoni rappreżentat mill-fatt li il-banek prinċipali ħadu l-panti prinċipali tal-garanziji għal daqsen tkun konċentrazzjoni qawwija f'ċertu pajjiżi fil-user guarantees ukoll li notajna kien li minn nofs disa' meta l kondizjoni ta' suq ġew stabilizzati u naqsu il-level ta' kreditu kol naqsu kol, b'dak media credit rating tal-banek li kienu attivi fuq is-suq fl-aħħar sena kien aktar baxx mill-medja ta' credit rating għal banek jaġixxu fl-ewwel periodu. Dan jimplika li dawn garanziji forsi posponu restrutturar minn ċertu banek dajfa. Id-daw distorsjoniet li semmejt kellhom diversi implikazzjonijiet fil-kompetizzjoni, kompetizzjoni soffrit minn distorsjoni wkoll. Kien hemm allokazzjoni ħażina tar-riżorsi u probabbilment dan se jkollu effetti fit-tul fuq settur tal-settur tal-banik anke fil-produttività tagħhom. It-tielet u l-aħħar parti tal-preżentazzjoni tiegħi għandna nestendu l-garanziji fil-2011. Ir-risposta hija iva, Għalkemm l-użu ta' garanziji naqas minn nofs 2009 lawn, kif qatt qabel ma dan kollu estensjoni eh, sena diħla ta' men senza zewċ raġunijiet l għannet ħtieġa ta' rifinanzjarjament u dawn il-ħtieġijiet edin nisu għam f'kontest karatterizzat minn aktar riskju sovran. U minnaħal l-oħra, f'kontest ta' kondizzjoni tas sol li għadhom fraġli. it raġuni għalfejn estensjoni ta' mel sensi kif is-semma qabel fl-ulju li għaddit l-Unjoni Ewropea zidet il-kondizjoni tamlet kondizjoni iktar ħoros għal garanziji u dan wassal sabiex jonqsu d-distorzjoniet. Nistu naqfaw grazzi. Very much. Uh, grazzi ħafna. Issa naddu għal Rod Carlton, l-imsieħeb tal-grupp ta' kummerċ Staringa. Madam Chair, thank you very much. Signora President, grazzi tal-li studentuni għasmiħ tal-lum u biex ninkom fil xogħol tal-Kumitat tagħkom. Iva jiena msieħeb Freshfields Brookhouse Deringer, naħdmu fl-Ewropa, fl-Istati Uniti, fl azja u fil-Golf Jienu l-imsieħ bin tana madwar il-Network Ewropew konna attivi fi 18 il-kas ta' ristrutturaru ta' salvataġġ ta' banek ma' sitt stati membri u l mienti tana kienu l-beneficjari għal dawn il-miżuri ta' ristrutturaru ta' salvataġġ. Illum ħan nitkellem dwar dak li aħna rajna fil-każijiet tagħna u l-punti di vista tagħna fuq ċertu kwistjonijiet u nixtieq ninserħalkom raskom li dan mhux użu tajjeb tal-kelma aħna we bl-Inglis bħal mamlet il reġina Vittoria iżda rridu li najdu l-punti vista tagħna u tal-imsieħba tagħna u mhux tal-interessi ta' klient individwali. Aħna għanna erba punti. L-ewwel punt għandu x'jaqsam mal-fażi ta' salvataġġ tal-bidu għall kriżi finanzjarja fej aħna Nfaħru l-Kummissjoni għal veloċità tal ħedma tagħha u l-flessibilità tagħha. L-isfidi kienu enormi u l-Kummissjoni affaċċat dawn l-sfidi, kemm bħala istituzzjoni u anke bħala tim ta' ħafna individwi impenjati. So, Tini puntana għandu xieqsam mal l-manager tal-Kommissjoni fuq il-fazi ta' ristrutturar u l-ħruġ mill-lajnuna ta' mill-Istat. Waħna għanna komment dwar l-approċ tal-Kommissjoni ta' flessibilta u diskrezzjoni fit taħit ta' deċiżjonijiet f'każijiet individwali. Aħna nappoġġaw ix-xogħol tal-Kummissjoni fuq l-pubblikazzjoni ta' komunikazzjonijiet fuq mezzi ta' artikolazzjoni u politika ġenerali fuq il-qafas temporanju u aħna nilqaw il-flessibilità tal-Kummissjoni fiħdan il-politika il-qafas ta' politika kollu. Palma qal il-Kummissarju Almunja, kull stat membru huwa differenti u kull bank huwa differenti. Iżda aħna nissuġġerixxu li meta nużaw il-flessibilità il-Kummissjoni għandha stabilixxi kundizzjonijiet tal-pjanijiet ta' ristrutturar każ b'każ. U f'dan il-każ il-Kummissjoni tittoqgħod attenta ħafna biex tiżgura li d-deċiżjoni tagħha tkun pertinente ma' deċiżjonijiet li tkun ħadet qabel u tkun skont il-qafas temporanju. Minkejja li kull stat membru għandu l-kondizzjonijiet tiegħu u kull bank huwa differenti. Il-kummenti tagħna għandhom x'jaqshom xorta waħda mal-flessibilità tal-Kummissjoni u l-iskadenzi għal investimenti, privatizzazzjoni mill ġdid u miżuri oħrajn meħtieġa bħala kondizzjoni għal pjanta strutturazzjoni mill ġdid ta' kull bank. Aħna nafu l-biljuni ta' euro fassi ħajtlu fis-suq fis li ġejjin bħala riżultat ta' dawn l-obligi ta' privatizzazzjoni u aħna nafu li hemm ħafna xiri li jista' jseħħ u dan huwa sogru għaliex il-prezzijiet ħajjonsu u ħajkun hemm sogru ta' beħ kif ġiġi jekk il-banek ikunu jridu jżommu bil-fors mal-iskadenzi. U għalhekk dan iħasseb lill banek ikkonċernati u għalikom importanti sinjuri għal minħalla sittaxxa taxxa għaliex il-kapaċità tal-istati membri tkun imxekla biex ikun jistgħu salvaw il-banek kas ta' bżonn. U għalhekk nafu li l-istati membri jistgħu jkunu aqlin u fl-istess ħin għalhekk il-Kummissjoni tkun aktar flessibbli fl-iskadenzi li tapplika. Aħna nittamaw li l-Kummissjoni ma tkunx taħt pressjoni għal xejn biex kollha tadotta pjan ta' ħruġ ta' malajr malajr. U dan huwa l-artiklu 107 eh, b li ħajġi applikat dal-waqt. l aħħar punt għana huwa dwar it trasparenza fuq it-teħid ta' deċiżjonijiet. Din hija importanti biex tibni fiduċa u naħseb li l-approċċ tal-Kummissjoni huwa wieħed ġust biex ikun hemm tnaqqis tal-budget, tnaqqis tal-obbligi ta' ġestjoni u anke l-każijiet individwali. Nafu li dan il-xogħol huwa diffiċli, xogħol ta' analiżi għaliex il-pjantazzjoni teħtieġ li l-Kummissjoni tieħu approċċ eh, effettiv fuq din l-analiżi Madana kollu minkejja li dawk dawk li jisu li dawn l-sfidi irridu jihdu fissru li l-Komissjoni tittieħu deċiżjoni diffiċli u anke bla bażi kultant neħtieġu nafu li jeħtieġu ħin għall l-Komissjoni tkun tista' tieħu deċiżjoni taqlina l-kull każ individwali. U dan iwassalni għall-aħħar sitt sekondi tiegħi il-punt aħħari ta' veru tiegħi fejn nixtieq l-aħħar il- il-klim ta' kollegi pal-Indvelt, Gular u oħrajn biex il-Kummissjoni toqgħod attenta sabiex tiżgura li deċiżjonijiet individwali kienu x'tassew ta' suċċess. Suċċess ifisser li jkun hemm bilanċ bejn il-periklu morali, il-massimizzazzjoni tal-irkupru tas-settur bankarju u tnaqqas id-distorsjoni fil-kompetizzjoni u tevita li toħloq minnajr rrida taħħa kienet hekk effetti negattivi fuq l-ekonomija Ewropea. U nixtieq dan il-punt. Grazzi. Issa naddu għad-dibattitu tajt il-President u l-mistoqsijiet u t-weġibiet Is-servizzi tal-Kummissjoni talbol kelma iżda la darba l-Kummissjoni kellhom sessjoni twila ħafna jien għandi l-intenzjoni li ma ntihomx il-kelma issa u intihom il-kelma lejn l-aħħar Naħseb li l-membri tal-panel tagħna hawnhekk għandhom priorità. fil istati għaj għand il gvert Munkul, Man Jose Manuel u Antonin. Naħseb nistgħu nieħdu mistoqsija l-ewwel mbagħad ftit tweġibiet. Forsi tistgħu tindikaw lil min qed tistaqsu l-mistoqsija. Korin, grazzi għandi mistoqsija lis-Sur Carlton u anki l sur Levin direttament intom għettu fitxar l-ħtieġa li jkollna flessibilità u diskrizzjoni fil-valwazzjoni ta' riżoluzzjoni tal-kriżi u l-pakketti konċernati. Minnaħa l-oħra, mbagħad dan jista' jikkawża diżugwaljanzi minħabba l-impatt li jista' ikollu fuq is-sitwazzjonijiet indaqs u għalhekk huwa importanti u nixtieq nisma' minn għandkom xirridu nqisu wkoll fil-valutazzjoni tal-sitwazzjonijiet indaqs. Meta kontat nisma' l Sur Perez jidir li li l-situazzjoni tindaqs għandhom xjaqsmu biss ma' lajnuna tal-istat u rimbors fuq lajnuna mill-istat. Iżda mandiġ tkun valutazzjoni usa li tqisu koll il-pjan ta' strutturar mill-ġdid, iżda anke wkoll mhux biss il-perspettiva Ewropea u wkoll di globali fuq il-kriżi ta' dawn il-banek, specialment dawk il-banek li operaw fuq skala internazzjonali. Għaliex dan ovvjament ikollu impatt ukoll fuq il-pożizzjoni ta' dawn il-banek u s-sitwazzjonijiet indaqs. U għalhekk kemm jaffetwa s-sitwazzjonijiet indaqs fuq il suq u naħseb li dan ġi trattat tajjeb fil-qafas tal-evalwazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi. Naddu issa l-kelma l-panel. Mr. Carlton, tixtieq tibda? Iva, grazzi għal mistoqsija fuq il-punti tijak fuq evalwazzjoni usa tal-distorzjoniet ta' kompetizzjoni fil-kazijiet li aħna konna involuti fihom naraw li servizzi tal-Kummissjoni qed jagħmlu l-almu tagħhom sabiex ikunu jistgħu jevalwaw l-impatt tal-għajnuna tal-istat li tinħareġ u anki fuq il-miżuri ta' ristrutturar. Mhux biss fuq il-banek ikkonċernati iżda anki fuq il-livell indaqs ta' kompetizzjoni fih dan kull stat membru. Dan huwa l-obbligu tal-Kummissjoni ta' bilħaq u mill-esperjenza tiegħi li għal eġiptunija wara kollox jina naħseb li l-Kummissjoni għamlet tentattivi ġenwini biex dan seħ, Iżda emmek għandek banek differenti li kollet jirċivu l jnuna mill-istat f'skull stat membru u għarek ikun diffiċli li wieħed ibbassar x'inhu l-effetti ta' dan. Kemm fost il-banek iżda anke fuq banek li għadhom marċavux għajnuna mill-istat f'dak il-pajjiż. Fuq il-kwistjoni mbat tal- eżempi ta' banek li jkunu jistgħu jitqisu bħala eżempju għal banek oħrajn irdu naraw li jkun hemm il-kompetenza biex dan ikunu jistaw jqisuh iżda dmiru li nitana huwa li niżguraw il-suq waħdini u nizguraw il kompetizjoni u żamma ta' kompetizzjoni fiħdan l-Unjoni Ewropea. Iva, Fl-introduzzjoni jena semmejt li situazzjoniet indaqs huma l-aktar importanti għalina u naħseb hemm ftit kwistjonijiet li nixtieq nindirizza aktar bid-dettall. Smajt li s-sur Almunja jgħid fil-preżentazzjoni tiegħu li jrid jagħmel projbizzjoni tnaħħija kompletament tal-limitu ta' 2% bħala limitu. U għalhekk ikompli eh, saħħaħ u jagħmel aktar stringenti l-qafas anke fuq rigward il-limitu iżda imma importanti li jinżammaw situazzjoni tendaqs u jekk dan il-limitu jitneħħa mela allura m'għandux jitneħħa għat talbit ġodda ta' lejnuna mill-istat iżda għandu japplika wkoll l dawk li huma taħt limitu u rċevow lajnuna mill-istat fl-2008 u l-2009 u naf li jem bosta banek li huma kem kem inqas minn dan il-limitu, per eżempju 1.9% u naħseb li jekk dan il-qafas tas-sow inbidel mela allura għandu japplika l-banek kollha bl-istess mod. Barra minn hekk kien hemm diskussjoni aktar qabel dwar l-appoġġ ta' likwidità tal-Bank Central Ewropew. Jiena semmejt fid-diskors tiegħi li s-sitwazzjonijiet indaqs iqisu wkoll mhux biss il-kapitalizzazzjoni mill-ġdid u l-appoġġ iżda anke l-appoġġ tal-likwidità għall bank Ċentrali Ewropew u dan huwa importanti ħafna li jekk żewġ banek jew aktar jitlu f'problemi wieħed mill-banek ħaj jispiċċa jfalli minħabba kwistjonijiet kapitali jew inkella minħabba problemi ta' likwidità. Jiena għalhekk ma nistax nifhem għala fir riviżjoni tal-għajnuna mill-Istat il-kwistjonijiet ta' kapital biss qed jitqisu u l-appoġġ ta' likwidità għall Bank Ċentrali Ewropew mhux qed jitqis. Lum il-ġurnata tista' s-sellef mill-Bank Ċentrali Ewropew b'1 fil-mija u mbagħad tista' tissellef il-flus fl-ekonomija ta' 4% u lekk hemm marġni ta' 3% bla ebda sforz kummerċali għal dak li inti tagħmel għall attività tiegħek. Din id-differenza mhix eh, għajnuna mill-istat wara kollox u għalhekk nista' nifhem li mill-perspettiva tal-Bank Ċentrali Ewropew Bank Ċentrali Ewropew għandhom ir-responsabiltajiet tagħhom u dmirijiet tagħhom iżda bħala kunċett jiena nħoss li hija diffiċli ħafna nifhem li din mhux qed titqis wara kollox. Fl-aħħar mill-aħħar jiena naf li huwa diffiċli li tagħmel standards Ewropej jixbħu bħal lil dawk tal-Istati Uniti iżda dak li l-esperjenza tiegħi tal-aħħar sentejn fl-ING pereżempju l-operazzjonijiet tal-Istati Uniti ma kinux ma setawx jibbenefikaw mill-programm apposta tal-Istati Uniti u dawk minnaħa l-oħra li benefikaw mill-programm jistaw jiparaw mod ħieles fl-Unjoni Ewropea mingħajr ebra restrizzjonijiet u ovvjament qegħdin jikkompetu mhux biss mal-banek mal-ING da ma' banek oħra Ewropej li jirċivu jew ma jirċivux lajnuna mill-Istat. U għalhekk kem zbilanġ bejn l-approċċ tal-Istati Uniti ma' dak qabbel ma' l-approċċ tal-Ewropa. Grazzi, Sur Livi. Iva, jiena naqbel mal mistoqsija li ġiet li staqsa l-kollega, naħseb li hija kwistjoni importanti u naħseb li f'dak l-għandu xieqsam il-garanziji hija pastajja fid-direzzjoni tajba fir rigward id-deċiżjonijiet li saru effettivi minn lulju li għadda, ġifir il-prezz tal-garanziji tnaqqas u ġi marbut ma' l-kreditu tal-banek u japplikaw koll għall u Naħseb li dan ħajkompli naqqas id-distorsjoni fil-qasam tal-garanziji. Grazzi. Grazzi, Sur Perez, Del Vales. Grazzi. Meta nitkellmu dwar is-sitwazzjonijiet indaqs huwa importanti li ngħidu li mhux qed nitkellmu biss dwar il-miżati ta' garanziji pubbliċi u affari bħal dawn. Per eżempju, meta nieħdu deċiżjoni dwar dividend jew le għaliex inti tixtieq tuża ftit mill-fondi tiegħek għal self dan jiddaħħal fil- eh, ġestjoni ta' sogru u jekk ma jkunx hemm limiti wara li jkun hemm majnuna mill-istat għal distribuzzjoni tal-liħ fost il- l-azzjonisti differenti dan xejn huwa sitwazzjoni ndaqs affattu. U allura huwa importanti li aħna qegħdin nitolbu għal twaqif ta' strateġiji ta' ħruġ u importanti li nisqu li ikun hemm pubblikazzjoni ta' entità li ma miex jew ma tistax tkun viabli dan ħajja ovvjament direttament fetwa l-fiduċa Fej tonqos il-fiduċa mbagħad ħajkomplu jitkattru l-problema, per eżempju problemi tal-likwidità tal-suq bankarju. U dawn ovvjament ħajkomplu jitfaċċaw kif jgħaddi żmien. Grazzi. Ħanżomm ma' domandi mill-membri u jekk ikun fadal ħin ngħaddi l-kelma l-Kummissjoni għax imbagħad ħajkun hemm lista ta' mistoqsijiet żgħar li forsi tistgħu terġaw titkellmu dwarhom, ma stax intikom il-kelma aktar minn darba. Josef, Jose. Kjoġbu. Grazzi, Signora President. Fit-tieni sezzjoni tal-smiħ tagħna qed nisimgħu xi ħaġa aktar utli għalina. U anke fir-rwol ta' monitoraġġ tagħna. L-ewwel nett l-stqarrija ta' analiżi inkorretta. Irridu naraw il-politika monetarja tal-Bank Ċentrali speċjalment il-miżuri ta' emerġenza u tajnuna mill-istat biex naraw l-istampa ġenerali kollha jekk jistgħu applikaw għal kull każ jew individwalment. Irreferow għad distorsjoni ta' kompetizzjoni, referow anki għal lajnuna li tinata u li tista' tapplika fuq is-suq skont id-daqs tal-bank jew skont l-effett tal-gvern konċernat Dan, ovvjament, mur li l-in minn neutralita tal-Komissjoni li qed nitkellmu dwarha. Qegħdin nisimgħu li kien hemm li netaw fejn viabli fejn ma kienx xira ukoll f'ċertu każi fejn ma kienx hemm likwidità tajba u dan ifisser li kien hemm nuqqas ta' koordinazzjoni mid-deċiżjonijiet li ħadha l-Istati membri u għalhekk eh, ġiet mistoqsija l-ċertezza legali. Iżda din natat ċertu kreativita biex ngħidu hekk, għalhekk x'se nagħmlu biex nwaqfu distorsjoni tal-kompetizzjoni. Ħankunu speċifiċi, rridu niżguraw li l-banek li jkunu gawdow minn ksur tal-prinċipji ma jkomplux igawdu u jkollhom aktar vantaġġi. Imbagħad punt ġenerali mill-passi kollha li ttieħdu biex nejnu l-ristrutturar tal-qafas finanzjarju dan kellu beneficju anke fuq l-ekonomija reali u għalek għala dan ma komplix seħ għala ma kienx hemm il-passi li tieħdu mill-Banek Ċentrali għala ma waslux għal aktar krediti. Dak huma mistoqsijiet tiegħi. Grazzi. Issa ngħaddu għal panel minn ħal oħra Ħanitkellem l-Ispanjol. biex nwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom l-ewwel net il-miżuri biex mmorru lil mid-distorzjoni. Jiena naħseb li dak li rridu nagħmlu huwa napplikaw b'mod xieraq dak li hemm fil-komunikazzjoni u riżoluzzjonijiet tal-Kummissjoni. Huwa minnu li hemm ċertu każijiet ta' problemi marbuta mal-assi, il-banek, il swieq jekk hemmx xkil ta' tħul, kien hemm min kellu jbiħlassi, biex bekk eh, atturi oħrajn jistgħu jitlu fis-suq, naħseb li issa stabilejna l qafes iżda rridu naraw xnina għamlu dwar l-infurzar, rridu napplikaw b'mod moċira fuq it-tieni mistoqsija fuq il-flus tal-kreditu. Jek netu ħarsa lejn istampa ġenerali tista' tgħid l-istati membri, żdek naraw l-affarijiet speċifiċi imbagħad hemm istituzzjonijiet li kibru ħafna f'dawn l-aħħar xhur minħabba l-kreditu jew nkella f'dawn l ħar snin. U dawk il-banek li l-aktar kibru kienu dawk li gawdow mill-kapital. Il-banek li ma kienux tirċivu għajnuniet mill-istat kienu dawk li u flejjes l-kumpanija oħrajn. Sur Levi, le, ma jitkellem, ma xaħtiħor, jishtiq jitkellem il-panel? Iva, grazie Signora President. Eh, L-ewwel net fuq l-użu li diġà semma basta drabi minn ma qabli, jiena naħseb li jeħtieġ li nieħdu approċċ ta' prudenza. Naqblu mal-punt di vista li għandu jkun hemm ħruġ ġust għall-lajnuna mill-istat. Iżda rridu nkunu prudenti, rridu kawti u ma dux u kunem xiri kif ġiġi għaliex dan ħajja wassal distorsjoni tal-kompetizzjoni u aħna kontrija din. Għandu jkun hemm ukoll inċentiv għal ħruġ u dan issemma wkoll minn kellima qabel. Biex bekk ma jkunx hemm sanzjonijiet mill-Kummissjoni Ewropea kien ta' tipprova tħallas lura l-lajnuna mill-istot, iżda tkun forma ta' rimbors Anzi, il-Kummissjoni tifraħlek jekk inti tibda tħallas lura l-lajnuna mill-Istat. Dak l-unika żieda l-Istat nagħmel. Okay, so now we come to Antolin. Tajab naddu għal Antolin. Grazzi. Signora President, għandi domanda għal kull kellim. Leonet Is-sur eh, Rinovales, int ma tkellimt dwar likwidità, il-manager eh, tal-krizi, etc. Kif taħseb li l-manager tal-krizi għandu jiġi immaniġjat ġewwa l-Ewropa? Sur Vink, inti tkellimt dwar qafas internazzjonali. Inti qed tajt li uh, livell uh, Eh, global playing field jiġu qed jiġu affettwati bosta miżuri li tieħdu fl-Istati Uniti fil-Ġappun u l-effetti qegħdin narawhom ġewwa l-Ewropa. Tista' tagħtina aktar informazzjoni dwar dan kjoġbok. U s Sur Levi, inti referejt għal l-estensjoni ta' lajnuniet li probabilment se jipposponu l-aġġustamenti. Inti qed ukoll li huwa importanti li Inkomplu b'dan. Pero kif jista' jkollna phasing out biex ikonna ftit iktar ħin u fl-istess ħin ikonna inċentivi biżejjed. U s-Sur Carlton, titkellem dwar flessibilità u diskrezzjoni. Wieħed mill-kollegi tiegħek ukoll tkellem dwar il-bżonn għal supervizjoni. Xi tgħidilna dwar dan? Tajjeb, tgħid il-President, ser nibdew għas-Sur Perez Novales l-ewwel. Grazzi. Grazzi tal-li tajtuni l-opportunità li nikkommenta fuq dawn il-punti. Fir-rigward tal-governanza, corporate governance u il-mekkanizmi ta' supervizjoni għanna naħsbu li l-problemi li jistaw jaffetħu kwalunkwe istituzzjoni Ah, dejjem għandha x'taqsam ma' riski. Għadha stant aħna qed nidefendu mudell fejn li ma manager ta' riskju għandu jkun eh, ta' livell iktar għoli possibbli u għandha tkun ta' priorità li manager. Għadha stant proposti tal-Kommissjoni fuq il-Governanza mhix jinfittxu it-tajba. Aħna nħossu li dan huwa mudell li aħna rridu nsegwu. mbagħad fuq il-mekkaniżmi ta' supervizjoni spiss aħna kkumentajna dwar dan fejn fil-kriżi finanzjarja eh, Tkellimna dwar pereżempju supervizjon ta' implementazzjoni, problemi li kena ġewwa Spanja kienet meħabba introġenijiet u eh, ġinna naridaw kol problemi partikolari ta' kull istituzzjoni il-supervizjar uh, jista' jieħu azzjoni qabel ma ssir kriżi, qabel ma toħroġ il-kriżi u jista' jaqgħad flimkien l-bord tal-manager malar kemm jista' jkun u jipprova eh, jeħles mill-kriżi, jeħleb il-kriżi qabel ma din ikollha impatt fuq is-settur bankarju. Dawn huwa tip ta' miżuri li jistgħu jipprevjenu kriżijiet oħrajn fil-futur. Morru lura d-domanda tiegħek eh, dwar relazzjoni bejn l-Europa u l-Istati Uniti, naħseb li banek bar internazzjonali għamlu kontribut għall-ekonomija dinija u din hija wkoll eh, ġiet konfermata f'rapport riċenti tal-IF u l-ekonomiji, l-ekonomija ta' skala kbira jistgħu jiżviluppaw jiżviluppaw servizzi ġodda jomla possibbli, li diversifikaw u jkun hemm kapaċità wkoll li joffru servizzi eh, fuq eh, bażi globali la dak li jiġri huwa li jkun hemm valur miżjud fuq l-effiċenza tas-suq ukoll li jżidu l-kompetizzjoni. Għal daqstant naħseb li minn perspettiva Ewropea għandna noqogħdu attenti ħafna uh, fir-rigward tal-Banek Ewropej. Irridu ehm, pers kompetittivi għal-futur għaliex l-Ewropa trid tikkompeti mal-Istati Uniti u maċ-Ċina. U li minnaw il-players globali Ewropej eh, jek namlu jek se nkunu għed namlu ħafna sar l-nafusna u ser ndajfu l-ekonomija Ewropea rrid ikun hemm revizjonijiet tal-estate date siva xorta waħda taħs. Tifmux ħażin iżda naħseb li l-impatti għal makroekonomiċi iktar wies għandhom jittieħdu konsiderazzjoni biex jiġu assessjati każijiet individwali u dan m'għandux jiġi revedut biss fuq bażi legali individwali, iżda rridu naraw eżattament ma l-impatti u li dawn il-miżuri jista' jkollhom fuq l-ekonomija Ewropea. Grazzi. Grazzi għad-domanda tijak. Naħseb li kwistjoni importanti li ġiet trattata eh, dak li sar fl li li għadda kien il-prezziet tal-garantis dak li rajna fil-proċett ta' riċerka tagħna kien li bażikament banek fl-Unjoni Ewropea ħalsu l-istess uh, tnaqqis tal-garanziji u fil-prinċipju kellhom jieħdu konsiderazzjoni ratings tal-banek iżda għal qatt ta' raġunijiet il-banek spiċċaw iħallsu ħafna minn dawn il-miżati huma. Eh, li kienu ivarjaw bej 80 sa 120 punti uh, eh, il-rizultat ta' dan kollu kien li għal panek uh, eh, f'pajjiżi baxxi, per esempio Portugal, Italja u Spanja, dawn kellhom iħallsu uh, Um, miżata l-istess ta' assigurazzjoni u l-ispejjeż kienu ħafna iktar għolina li minn dawk Albanek Ġermaniżi per eżempju għaliex dawn kellhom ħalsu ta' madwar wieħed fil-mija biss waqt li l-ispejjeż tal-ħruġ ta' dawn il-bonds kien ħafna iktar baxx. Allura dan kien il-mekkanizmu, iċ ċanel ta' distorzjoni u dawn naħseb eh, ġew msewija, ġew irranġati eh, fil-maġġoranza tagħhom bir-reviżjonijiet fl-Ulju u d-distorsjoni l-oħra li sert minna mod sinifikanti hija l-kwalità tal-dawk li jisselfu. Per eżempju fl-aħħar 12 il-xar rajna li il-credit rating medju tal-banek li ġidu l-garanti issa nofs l-2009 naqsu b'mod sinifikanti. Għal stant, il-riskju tal-kreditu kien ħafna iktar għali u dan ifisser li bażikament data eh, rata medja il-banek baqgħu jiddependu ħafna fuq il-garantis u għal darba oħra id-deċiżjoni li tieħdet f'Mejju kienet waħda tajba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 Dwar flessibilità u diskrezzjoni u smajna wkoll kommenti dwar credential supervision u r-risposta għal domanda tiegħek hija li jiena qed nara affarijiet xi ftit iktar differenti flessibilità u diskrezzjoni hija kwistjoni li uh, aħna hija diskussjoni li aħna għandna fil-kuntest intervenzjonijiet b'każ każ li huma meħtieġa biex insolvu uh, xi falliment fis-suq waqt li diskussjoni li tata Sur Barnier dwar previżjoni supervizjoni u riformi hija dwar l-istabiliment ta' qafas ġdid Eh, tal-industrija li għandu jiġi applikat għall-istituzzjonijiet kollha li jopraw fih. Għal daqstant, mm, jiena nemmen li dan huwa kunċett ftit differenti. Does any member want to come back with anything? Għaw xi membri li jixtiequ jitkellmu jekk le ser ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni. Ma nafx eżatt min ser jitkellem biex ikunu jistgħu jitkellmu dwar xi punti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 Sorju eh, li jħossib eh, kwestjonijiet finanzjarji fid-DG kompetizzjoni. Dwar dak li għal sur Perez dwar eh, trattament differenti ta' każijiet differenti. Jiena naħseb li għamilna sforz kbir ħafna biex nassiguraw li jkun hemm level playing field anka fil-kuntest Ewropew u Eh, aħna mhux qegħdin nanalizzaw biss is-sitwazzjoni individwali iżda naraw ukoll il kontest iktar wiesa u qed nieħdu wkoll konsiderazzjoni l-istabilità finanzjarja għat ta' struzzjonijiet li jridu jisiru u dawn jridu jkunu imqasmi b'mod tajjeb eh, dwar situazzjoni tal-kompetizzjoni tal-kumpanija fis-suq per eżempju u fejn il-beneficjarju jopera. Jena naħseb li jgħamil ħafna xogħol biex ikonna eh, prezzijiet kif suppost kondizjonijiet inda u biex ikonna l-istess restrizzjonijiet u għaldaqstant naħseb li dawn Issa ikun hemm biss issa kumpaniji vjabli li ser jemerġu. U wkoll il-sidien u l-kumpaniji tal-kumpaniji u l-kumpaniji nifushom ser ikollhom ehm, dividend ban Eh, u jina nkun interessata ħafna nisma ħafna minn għandkom li ma kumpaniji li ġew soġġetti għall restructuring plans setat tallas id-dividends waqt li restructuring kien qed isir għaliex din hija kundizzjoni f'deċiżjonijiet tagħna. Aħna wkoll irridu nindirizzaw id-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni li ġew ikkreati mill-ġitminja u dan ser isir eh, minn u dan se jisir ukoll permezz ta' acquisition bands għaliex inti ma tistax toqgħod fuq bla doċ eh, bil-flus ta' persuni li ħalsu taxxa skapitu ta' oħrajn, oħrajn li niet għajnuniet pereżempju. Imbagħad hemm il-price leadership bands u se nitkellem ftit iktar eh, dwarhom iktar tard. Għal darba oħra, eh, ma tistax ta' mill-undercutting tal kompetizzuri tiegħek li marċivewx l-għajnuniet tal-istat inti u koll għet li maħna nipermettu għajnuniet għal kumpaniji viabli biss jena naqbel li fl-ħar mill-ħar il-prodott aħħari eh, għandu uh, benefika iżda kol rridu għandu attenti per eżempju limen uh, li kien ta' teddida mux biex l-Stati Membri fl-Stati Uniti ta' kol fija ta' dinja għaliex il-politika tagħna kienet li aħna iva ser natu għajnuna iżda ser ikun hemm ristrutturazzjoni li ser twassal likwidazzjoni tal-bank. Iżda intom smajt il-Kummissjoni tgħid li deċiżjonijiet mhux deċiżjonijiet kollha li adottajna fil-fatt eh, waslu li l-kumpanija tibqa' fis-suq. U ovvjament se noqgħodu attenti li mhux dak kollu li jsir ma jwassalx għal tedida għal stabilità finanzjarja. Is-sistema finanzjarja fl-Ewropa ma spiċċaċ ma mlietx ħafna sajdet kemm fl-Istati Uniti. Assur Vink hemm ċertu kwistjonijiet ma' kważi kull bank li aħna trattajna miegħu l-ING irċiva ħafna għajnuniet 5% tal-assi, ħafna iktar mit 2% li jinsemmejt u għonek mġet nitkellmu għar garantijiet tal likwidità il-miżuri ta' l-għajnuniet permettew li l-ING li jibqa' fissuq u jkompli l-aggressive pricing behavior ċertu swieq Ewropej għana rċivejna ċertu il-menti mill-kompetituri ta'kom minħabba l-aggressive market behavior u għal daqstant eh, minnajr għajnuna tal-istat li maġiċ imħalsa mill xi kumpaniji mill-Istati Uniti iżda minn dak il-persuni li ħalsa taxxa Olandiżi eh, dwar il-price leadership ban jien naqbel bisħieħ miegħek li din tikkontradixxi il-prinċipji tal-kompetizzjoni għaliex rridu kompaniji li jikkompetu iżda fl-istess ħin ma rridux ninsew li eh, inti tista' tikkompeti għaliex inti rċivejt għajnuna minn aħda l-gvern. Aħna naraw li s-su Olandiż u għed ikkonċentrat ħafna u offra li l-IND li jibda l-price leadership ban biex ma jkunx hemm price leadership ban fuq il-suq uh, Olandis. Olandiż. Aħna rridu però niddeċidu fuq l-impenji li ġew rċevuti mill-istat ta' l-Olanda u l-ING. U minħabba l-ING ma rridx jibdel uh, l-impenji u ma stajniex niblu il-price leadership ban. U koll, intom semmejtu il-kawza uh, fil-qorti uh, għal darbohra il-Kommissjoni qed analizza l-bank bazi ta' pjan ristrutturazzjoni li tiġi sottomessa mill-Istat membru mill-kumpanija u dan huwa bbażat fuq viabilità u rrid tassigura wkoll li l-kumpanija li fl-aħħar mill-aħħar tkun entità viabli li tista' tikkompeti fuq is-suq u li jkun hemm burden sharing xira u wkoll Ah, il-kumpanija tikkontribwixxi għall ispess ta' ristrutturazzjoni u l-kwistjoni dawn il-kwistjonijiet jieġi indirizzati issa jekk il-pjan ta' ristrutturazzjoni li jiġi sottomess lilna minn xi stat membru li jiġi elaborat bajnuna tal-kumpanija, dan jista' jiġi approvat eh, biftejim mal-pjan eh, aħna nkun nistgħu għallura napprovaw u din tkun deċiżjoni finali, deċiżjoni ħarija aħna ma nagħmlux restructuring plans aħna stess. Għalda huwa xi ftit eh, xi ħada li konna pjan eh, li aħna natukom, unbat intom tittoħduna l-qorti minnħabba din il-kwistjoni, pero mux ser noqot nidħol bis fil-dettal, għaliex il-kas fil-qorti għadu għaddej. Laħar iżda mux l-inqas intom semmejtu il-kwistjoni tal-payments eh, mister noqgħod nitkellem wiex dwar din il-ħaġa għaliex din hija wkoll marbuta mal-każ fil-qorti. Eh, ġenerali aħna dejjem edna li l-Kummissjoni hija favur ta' early repayment u ġifieri l-istat jirċievi il flus lura kemm jista' jkun malajr. Din hija xi importanti biex inkunu nistgħu neħilsu minn kwalunkwe għajnuna tal-istat. Di dejjem kienet il-pozizjoni tagħna fil-kas tal-ING u ħaġa oħra huwa ferm importanti li terms tal-pagamenti e, jkunu ċettati u koll se jekk għandi ġidejn ma' xi ħadd u naqbel fuq ċertu premium li għandu jiġi mħallas għaliex jiena selift il-flus u mbagħad inħallas iktar kmieni u marġi iktar nħallas il-premium eh, jidher li hemm problema. Ikun hemm problema u din hija problema li għandna aħna. Aħna għatma ma smajn eh, tlabna għal fire sales eh, qed nippermettu wkoll għal ehm, perdu iktar twal qed naraw aħna ma lebda problema eh, dawk l-investimenti, iżda qed naraw problema b'dawk l-investimenti li jgħidu li huma ħafna jitwa ħafna iżda ma hemmux daqshekk. Aħna dejjem provajna nibnu dawn id-divestments bċertu mod li bekk jindirizzaw kustjonijiet li kellhom jindirizzaw. Per eżempju, jkun hemm problema għal diabiliti allura din il-kwistjoni għandha tiġi indirizzata u jekk dan ikun divestment li uh, eh, l antija huwa li ħallas l-istati iktar kmieni, jew inkella jekk għandu jindirizza distruzzjonijiet tal kompetizzjoni dan tkun raġuni oħra. Ħafna mid-divestments tagħna fil-fatt ippermettew lil kompetituri li jidħlu fis-suq u fejn il-kumpanija setet tibqa' hemm permezz tal-għajnuniet. Dwar trasparenza li semma Sur Carlton, aħna publikajna deċiżjonijiet kollha tagħna u aħna nippubblikaw mara kemm jista' jkun niddependu ħafna fuq eh, in-naħa l-oħra taqbel ma' non-confidential ma' verġin għax kif għal is-sura l-munja ma nistgħux nippubblikaw kollha għax hemm ċertu segreti involuti u rridu naqbel dwar dak li għandu jiġi publikat u le. Naħseb li l-Kummissjoni hija trasparenti biżejjed dwar dak li nagħmlu u kif nagħmluh u naħseb tistgħu tsibu l-informazzjoni kollha li tixtiequ fuq il-website. L-aħħar punt dwar 2% u fuq it-trattament ugwali Jiena naħseb li rridu niftakru li għalfejn għamilna dan il-limitu ta' 2% fil-bidunet. 2% tal-assi ta' riskju li kienu jisom safe haven eh, li għalli ma kienix namlu automatic restructuring plans. Dawn ġew introdotti għaliex kena situazzjoni fl-aħar tal-2008 fejn eh, il-self l-ekonomija reali kienu qed jiġu perikolati u ċertu banek li kienu b'saħħithom ma rridux iselfu l-flus għax ma kienux jafu jekk kellhom bżejjed kapital biex iżommu il-capital requirements. Issa jekk il-kumpaniji eh, il-banek jridu jselfu l-ekonomija reali iżda minnaħa naħa l-oħra qegħdin huma jkollhom teddida minn kien fatt li huma b'saħħithom xorta waħda hemm problema eh, biex huma jkunu jisaw jelbu l-kriżi Eh, għal-daqstant għalek għamilna din il-ħagġa ta' 2%. Għal-daqstant self għall-ekonomija reali ma diċ problema da' skem kienet u għallura rija mm, raġuni bizzijed biex nibdu l-kondizjonijiet issa. Di ta' taqsam ma eh, trattament eh, differenti, situazzjoni nbidlet għal-daqstant rridu niblu il-regoli. Grazzi. Grazzi ħafna dik l-ispiegazzjoni. Nisnamel issa u għalli nistaqsi li l-koll persuna li għawna unnek eh, bil-qeda ħdejja idu forsi għamlu konklużjoni ta' xi żewġ minuti fuq kwa punt li jridu. Ma nixtieqx nqogħdu nitlu fuq każijiet speċifiċi żejjed, però fuq ristrutturar u appelli huwa raġonevoli pala ġeneralità li kunem hemm tal appell Il-kumpanija tħoss li għal xi u oħra il negozjati fuq il-pjan anke jekk kien pjan li ġi minn għandhom stess ma mexiex kif suppost. U jina ninsa perswaza li jem aktar minn bank eh, li għata din il-ċirkostanza u rridu naraw issa minn għandu reġun. Mux xaħġa li mandi xissir għalix eh, sempliciment għalix il-pjan ħareċ mill-bank nifsu. Nibdew Mr. Carlton, un bat nkomplu mixin eh, direzzjoni li xellu ktijaj. Forsi jem xie punti li tridu t-tistuq tresqu. Jek nazel bej punt jew nej nazel punt wieħed. Mill-li smajt f'din is-sessjoni minn membri tal-Penni li ma wkoll minn membri tal-Parlament Ewropew illi għaw aptit kbir għal xi tip ta' trasparenza, trasparenza għbar mill-Kommissjoni mhux biss fuq deċiżjonijiet individwali, imma anka l-elementi principali ta' kull deċiżjoni x'numa ma kif jirrekonċiljaw e, eh, flimkien daw l-aspetti dan sabiex nibnu fiduċa fl-integrità tas-sistema daw kif il-Kommissjoni tagħmel dak li għatjien. Hija biex xogħol diffiċli ħafna xin analizzaw kondizjoniet fil sett membri kollha u fost il-banek kollha sabiex nilħu deċiżjoni individwali f'każijiet individwali. Ħaġa diffiċli imma kull trasparenza li jemżon aħna l-istin aċċettaw ovvjament. Iva, xtaqt namel rimarka ta' natura aktar ġenerali, naqbel perfettament li man nix nitlu f'suiz dettal, fuq kazit speċifiċi għawnek ninsabu fi Brussel, maħnix fil-Lussemburgu, unħu għost li intom ta' poġaw dritt ta' ċittadin Ewropew illi jappellaw Rimarka ġenerali li xtaqt inressaq. Fil-waqt li banek tilfu l-fiduċa ta' ħafna mill-partit interess mill-azzjonisti u il-partit interessati u billi l-settur tal-banek jiddependi fuq il-fiduċa jekk m'għandekx il-fiduċa tal-atturi kollha involuti għandek problemi kbar għal daqstan tal-industrija finanzja rridu naraw x'miżuri se jittieħdu fuq risku tal-kapital u niksbu miġu til-fiduċa tal-konsumaturi. L-investimenti, anka l-azzjonisti, l-ħaddi ma' soċieta. Tajjeb li nsemmuhom għum dawn hawnhekk. U kol kif għalet il-Kommissjoni mux minn ħalla 16 għandu jħalla skull eh, dannu kawzat minn riskju zejiet. U għal daqstant fl-arranġamenti li għamminna binna fuq market rate return ta' 5 biljon illi ħallasna l-ura f'sena. U dan ta' 15% aħna nimnu. jara ta' ġusta ħafna. Din l-kaġa li xtaqt najt fuq dal-kazit speċifiċi. I, I just wanted to point to... Jena xtaqt nirrimarka illi kifat fil-passat ħafna mill-miżuri fil mu għam nizla fil-komunikazzjoni tal-Kommissjoni u deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Kommissjoni għabis biss kwistjoni ta' implementazzjoni ġusta un siba diffiċli li insibu bilanċ adekwat bejn l-aspetti kollha ta' del kwistjoni u kif nżommu kompetizzjoni fuq naħa unżommu entità viabli ħajja fuq naħa l-oħra. Imma din id-deċiżjoni għandirizzata wkoll fil komunikazzjoni tal-Kommissjoni fej għadna li wara ċertu periodu ta' żmien il-viabilità tal-kumpanijiet tiġi evalwata ħalli naraw jekk nibqgħux għandna nibqgħux intuhom għajnuna pubblika. Nifhem li din il-problema għandha implikazzjonijiet serji li huwa diffiċli titratta, ma dana kollu għandna xtaqna nirrimarkaw illi għandna bżonn kumpanija illi qed tipparteċipa program tal-kupru illi il-kuprata s-siwem bżonn li konna eh, livell bilanċa sabiex nkomplu nagħmlu dan, grazzi. Grazzi ħafna. Naħseb bekk konkludejna dan ismiħ, grazzi l-kontributuri kollha u l-membri wkoll. Xtaqt naġġornakom fuq il-fatt illi ftit mit-tests tal-prezentazzjonijiet huma disponibbli u se jkunu fuq is-sit elettroniku. Oħrajn se jkunu aġġornati permezz ta' ħsibijiet eh, ġenerali li ġew espressi nirringrazzjaw l-panel u jekk jixtieq jagħmlu dan jew anke forsi l-Kummissjoni tixtieq tressaq affarijiet oħrajn illi jistgħu jeżaminaw il-membri aħna nkunu grati lejn dan. Grazzi ħafna. Għadna ma spiċċajni xat għanna punt ieħor fuq l-agenda. L-ewwel net xtaqt, eh, però nsellem l kellima. Okay, now the final item on the agenda is, is point. L-aħħar punt huwa punt 12 dwar proposta tal-Konsil ta' Nuna mill-istax biex tiffaċilita l-eluq ta' minjiri tal-faham li mhumiex kompetittivi. Is-sur Rabkej, il-rapporter, ma jistax ikun hawnhekk Dan skoprejnieh wara li adottajna l-agenda u l-puntat fuq l-agenda u dan ifisser li kull min jixtieq jitkellem dwar dan jistgħmel dan imma m'għandniex introduzzjoni mis-sur Rabkej. U laqas id-delega li l-ħadd ieħor sabiex jagħti din introduzzjoni. Filip, jekk tixtieq titkellem dwar dan, tista' imma ma nafx ikun xi ħadd jisimak. Għaw xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem? Kulħadd telaq għal daqstant ma mill lebda li għad kontra l-agenda nista niftu u dibattitu u dan bekk li għanna unek i li għanna skadenza l-emendi li huwa 11 ottubru. Konsolizjoni tal-emendi 26 ottubru, votazzjoni fil-komitat fil-9 ta' novembru, imbagħad vot fil-plenarja fit tieni sessjoni ta' novembru. Għalfej kien ġara hekk kellna diskussjoni fuq rapport minar traduzzjoni. Għal sant neġon poġġo fuq l-aġenda ġara darba it-traduzzjoni tkun esti Però ġant għal ħafna dwar dan is-suġġett u naħseb illi il-membri huma marfa sew fuq eh, l-emendi. Punti oħrajn mawx data li jmiss għal la oħra hija fit-18 Ottubru fi Strasburgu nara s-seduta hawnhekk grazzi.